good afternoon, ladies and gentlemen, and um... Il-wara nofserar tajjeb, sinjuri, natukum merħba għallaqa tagħna. Ser niltaqgħu illum u se jkollna żewġ sessjonijiet għada l-aħħar sessjonijiet qabel ma nifqu għal pawza tas-sajf u narġgħu nkomplu fl-aħħar ta' wissu. Intikom merħba, nixtieq ngħidilkom ukoll li aħna qegħdin nixxandru fuq l-internet pa' soltu Nistan adotta l-agenda tal-lum? L-Onorevoli Steeler tixtieq tagħmel punt dwar il-timing tal-intervent tagħha. Forsi rridu nresqu dan il-punt aktar il-fuq għaliex hija għandha titira x'taqbad. U għalhekk jista' jkun hemm xi bidliet, ma se nifurmakom minn qabel. Il-laqgħa tixandar fuq l-internet ukoll ser taraw l-aħħar żieda tal-aħbarijiet tal-imko, ser tirċivu kopji wkoll ta' dawn l-aħbarijiet. U għadha nishtin fakarkom illi filgħodu huwa nofsinhar ansejt il-President. Ser niltaqgħu mal-Deputat Prim Ministru tal-Polonja ġej fl-erba' nofs għada nittamaw li tkunu għaw biħġarkom. U għall-ewwel darba għandna messaġġ il-Presidenza li jonkluż bħala supplement speċjali ma' newsletter tal-Kumitat Imko. U dan huwa disponibbli bil-Pollak ukoll. Għanna kopji tal-minuti tal-laqa tal-24-25 ta' Mejju fil-dokumenti tagħkom. Jekk ma tkomx oġġezzjoni, sa' għada fil-axija jina nassumi illi dawn il-minuti huma approvati. Mela allura bla ma ntawlu nistgħu ngħaddu għal dossier importanti fuq inizjattiva propja dwar l-modernizzar tal-xiri pubbliku. Kif tafu diġà kellna smih pubbliku dwar dan u issa għandna bosta rapport mir-rapporter tagħna is-Sinjura Ruler li se tippreżentaħħunna. Mbagħad ser ikun round ta' interventi mix-xedew rapporter tagħna Sur Engel f'sam il-PPE, is-Sinjura Vanju, mill-SND, Is-Sur Kreuzman mill-Alde u jiena mill-ICR, Is-Sur Diong ma sibx li jinsab hawnhekk u s-Sur Salvini ma jinsabx hawnhekk lanqas. Bat għanna Sinjura Eshta Schmidt għata tal-Kummissjoni illi ser twieġeb. Għalek, bla man għal aktar, jena nishtiqna dil kerma l-Onorevoli Hajderu l-rapporter tagħna illi taħdem għatiħ. Grazzi, nixtieq nibda billi nagħmel kummenti tekniċi mill-bidunet. Jekk qed taħdmu bil-verżjoni Ġermaniża hemm indiċi ġdida nixtieq nixbidilkom l-attenzjoni kien hemm ħafna pressjoni marbuta mal-ħin u f'xi każijiet it-traduzzjoni Ġermaniża ma kienx tajba ġiet reveduta il-ġimgħa wara nofsinhar jiena kont qed nara l-emendi u meta rajt in-numru tal-21 artikli Et irrid noħorġu verżjoni oħra. Issa na verżjoni aħjar iktar faċli naħdmu bija. U għalhekk suppost li għandkom il-verżjoni it-tajba fuq l-internet u jinser nara wkoll il-verżjoni bil-Franċiż biex inkun żgura. Il-verżjoni oriġinali kienet bl-Ingliż. Fl-ewwel sezzjoni u Ġermaniż fit-tieni sezzjoni dan għamiltu apposta għaliex bl-Ingliż l-affarijiet nistgħu nqasruhom xi ftit aktar. E, Kun hemm inqas print involut It-tieni kumment għal dawk kollha li jridu faslu l-emendi. Nixtieq nitlobkom biex tikkuntattjawni. Kenna laqa kostruttiva ħafna ta' shadows u jiena diġa fassalt l-emendi tiegħi li shadows 6000 karattru mhux eh, twil ħafna meta għandna żewġ green papers u għalhekk jiena ippruvajt inżommhom fil-qosor għall-ewwel abbozz tradutturi paragrafi oħra fit-tieni, per eżempju, l-aċċess tas-suq, korruzzjoni, il-ħames sezzjoni u s-sitt sezzjoni wkoll illi titratta l-kwistjoni kollha tal-xiri elettroniku xi ħaġa li qed tabilħaq importanti għalija u xtaqt nitkellem dwarha. Jiena provajt inkun aktar ċara wkoll fl-abbozz il-ġdid għaliex kelli iktar lok fejn nista' nispjega l-affarijiet. Kellna wkoll ismieħ U hemm punt ieħor li jinżid fil-ispjegazzjoni tiegħi fil-qasam tax-xiri pubbliku aħna neħtieġu id-dialogu bejn l-awtoritajiet kontratwali u it-tenderers privati. Jekk entità privata qed tipprova tikseb prodotti fis-suq, inti tistenna li dik il-persuna jkollha għarfien ta' dawn il-prodotti qabel ma tagħmel proċedura ta' xiri. Iżda dwar ix-xiru pubbliku spiss ma jkunx hemm ċarezza dwar l-affarijiet. Meta titkellem ma dawk li huma nkarigati mix-xiri pubbliċi, ti taħseb illi dan jista' jikkawżalhom xi problemi legali għaliex ma jkunux jafu għax deħlin u għalhekk huwa importanti illi naraw l-aċċess għassu u dialogu bejn l-awtoritajiet kontratwali u s-swieq. U nenfasizzaw aktar fuq dan u dan ipprovajt indaħlu hawnhekk f'dan ir-rapport. Mbagħad fis-sessjoni tal-emendi tkellim dwar affarijiet importanti illi spiss niddiskutu dwarhom it-thresholds, il-limiti massimi. Tafu illi hemm kontroversja kbira dwar jekk irridux inżidu dawn it-thresholds jew le. Hemm ċifri li ġew prodotti fl-istudju tal-Kummissjoni li jgħidu li 1.6 fil-mija tax-xiri pubbliku huwa transkonfinali. ċifri assoluti u fl-istudju warahom huwa 3.5 fil-mija tal-volum. Dan huwa percentaġġ tas-sew baxx. U meta naraw ix-xiri pubbliku madwar l-Ewropa għall-inqas 25,000 euro f'żieda jista' jkunu l-ispejjeż illi ser jkunu involuti. U għalhekk ħafna nies qegħdin jaraw għaliex irid ikollna proċeduri ta' xiri Publiku fl-Ewropa. Żgur irridu nagħmlu dan id-dibattitu u żgur ser ikonna dibattitu mifrux dwar dan. Jiena ma deċizjoni deċiżjoni jina jiena suġġerejt il kummissjoni tatina informazzjoni addizzjonali dwar din il-kwistjoni biex ikonna aktar biex naħdmu, għaliex kif insabu l-affarijiet bħalissa m'għandniex biżejjed informazzjoni speċifika dwar din il-kwistjoni. Dwar il-kwistjoni tal-SMEs din ukoll irridu nindaħlu hawnhekk. Hemm tieni punt fejn m'hemmx ċarezza biżżejjed il-kwistjoni ta' xiri konġunt u l-aggregazzjoni tad domanda. Jiġifieri fejn in-nies inkarigati mill-xiri jaħdmu flimkien. Mismu l contracting authorities li għandhom proċess Ewropew ta' tendering darba fis-sena iżda l-SMEs jitħasbu meta ikun hemm ħafna pooling ta' kuntratti huma jasbu li jistgħu jitilfu jiena naħseb li f'dan il-qasam ta' xiri pubbliku l-aggregazzjoni ta' domanda aħna irridu niksbu aktar esperjenza. r renju Unit nixila tikseb aktar minn stati membri hawnhekk u rridu naraw kif nistgħu noħorġu bi proposti f'dan il-qasam. U stib ta' proposti għandu jkun hemm jiena m'għandix opinjoni ċara dwar dan hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw f'aktar dettal. Punt ieħor dwar il-kwistjoni tal-standards. Din ma ġietx inkluża fl-ewwel verżjoni tar-rapport iżda koprejna l-standards fl-ewwel rapport tiegħi s-sena l-oħra. Għalhekk jiena semmejt dan fil-qosor fl-ewwel verżjoni imma żittu ma' din is-sezzjoni. Jekk tridu kopja ta' tin verżjoni illi tinkludi wkoll emendi tiegħi jiena lesta illi nnibathomkom. u dan jista' jurikom imbagħad fejn jinsabu żidiet li għamilt dwar ir-rapport. L-iktar messaġġ importanti huwa il-messaġġ illi ħareġ mil konferenza tal-kumitat. U dan kien ċaru kol fl-opinjoni kollha l-opinjonijiet kollha dwar Green Paper jridu semplifikazzjoni tar-regoli tax-xiri pubbliku. Irridu aktar flessibilità f'ċertu oqsma għandna bżonn ta' aktar ċarezza ġuridika. Irridu lingwaġġ aktar ċar, aktar dirett, din hija xi ħaġa importanti. Dan ser jgħinna biex niksbu it-tieni mira tagħna li hija importanti wkoll. Irridu niżguraw illi b'mod partikolari f'dan iż żmien diffiċli ta' awsterità pubblika, ta' kriżi ekonomika. Irridu naraw illi aħna nużaw ix-xiri pubbliku b'mod strateġiku biex ninċentifaw l-innovazzjoni, niżguraw illi aħna nkunu nistgħu nigarantixxu sostenibilità. Skużani tgħid il-kelli ma naħseb li qed naġġel wisq meta nitkellem. It-tieni punt l-użu strateġiku tal-proċeduri ta' xiri pubbliku dan huwa punt importanti fi żmien ta' kriżi ekonomika irridu nagħtu inċentiv għall-innovazzjoni u għas-sostenibilità. Ukoll irridu nagħmluh dan biex insaħħu l-koeżjoni soċjali. Dan nistgħu niksbuh billi nissemplifikaw ir-regoli u ndaħlu aktar flessibilità. Madanakollu hemm strumenti illi l-autoritajiet kontratwali għanna nħedġuhom biex jużawhom. Irridu ndaħlu ċarezza fir rigward tal-alternattivi li hemm pereżempju fil-proċeduri ta' negozjati. U l-proċedura li tiġi negozjata b'garanziji xirqa trasparenza fost l-oħrajn hemm l-użu wkoll ta' offerti alternativi, tenders alternativi, din l-offerta rridu nsaħħu hemm ħafna possibilitajiet. Nixtieq insemmi punt wieħed li għandna bżonn diskutu. Jiena nemmen illi l-interpretazzjoni fuq il-livell Ewropew ta' partikolartajiet tekniċi u rekwiżiti funzjonali mhijiex daqshekk mifruxa, aħna niffukaw l-ewwel qabel kollox fuq il-prodott u mhux fuq il-metodu ta' produzzjoni. Jekk irridu natu inċentiv għall-innovazzjoni u għas-sostenibilità, mela allura irridu nifukaw fuq il-metodu ta' produzzjoni. Għaliex nistgħu ngħidu jekk prodott huwiex sostenibbli jew le il-mod kif jiġi prodott, pereżempju eh, jekk eh, l-enerġija li tiġġedded tiġi użata din tiġi prodotta b'mod differenti mill-enerġija konvenzjonali. Dan tista' tgħidu mill-mod kif tiġi prodotta mhux mill-prodott aħħar hemm ħafna metodu, metodi kif dan jista' japplika. Per eżempju, hemm tliet każijiet legali għaddejjin wieħed fl-Iżvezja illi huwa dwar il-catering u l-prodotti tal-laħam. Il-kwistjoni hemmhekk hija jekk il-welfel tal-annimali għandu jittieħed in konsiderazzjoni f'partikolaritajiet tekniċi. U importanti li aħna ngħidu biċ-ċar illi l-metodi ta' produzzjoni jridu jiġu konsidrati kif jiġi konsidrat prodott. Irridu ċarezza wkoll dan ma jfissirx illi aħna qed ngħidu lin-nies x'jixtru. Jiena naħseb li r-rabta ma eh, l-oġġetti tal-kuntratt hija importanti, din il-konnessjoni hija importanti jekk irridu niġġieldu l-korruzzjoni. U għalhekk din il-ħaġa iridu nofquha wkoll. Nisa ngħaddi għall-axar punt tiegħi, tkellem dwar kwistjoni ta' korruzzjoni, nemmen li diġa għanna regoli ċari f'dan il-qasam. Dwar kwistjoni ta' dumping issa u l-kompetizzjoni mhux ġusta, jiena nemmen li għandna regoli ċari hawnhekk. Huwa importanti li l awtoritajiet ta' xiri jkunu konxi minn dawn ir-regoli, pereżempju hemm xi ħaġa problema li diġà tkellimna dwarha. F'ħafna dettall. Stajna nevitaw il-kumpaniji Ċiniżi jieħdu kuntratti mill-Polonja kieku in-nies kienu konxi illi l-offerti ta' dumping prices ma kellhomx jiġu aċċettati għaliex kienu taħt nofs il-livelli li kkalkulhom il-gvern tal-Polonja. Kienet offerta illi kienet taqa' ħafna taħt il-prezzijiet normali tas-suq dawn issa nistgħu nindirizzawhom bir-regoli attwali, regoli li diġà għandna nix bżonn ta' strumenti addizzjonali, iżda rridu nieħdu l-istrumenti illi għandna naraw illi n-nies taf dwarhom u huma informati dwarhom u li jiġu applikati kif għandhom jiġu applikati. Uh, Tajjeb, grazzi tal-ispjegazzjoni tiegħek. Issa għandna rawn tax shadows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 Kien konsegni faċli għanzi biex nsibu eh, ċertu punti tekniċi biex nifikaw fuqhom u fuq dawn il-punti ewlenin. Per eżempju, ċertezza legali, semplifikazzjoni leġislattiva. U li procurement ma kienx post fejn nitkellmu dwarhom fit-tekst oriġinali, ma hawnhekk aħna bħala li pipi naqblu mal-kontenut ewlieni ta' dan il-rapport x'aħna konna ftemna u diskutejna fuq dan fil-passat. Però tliet punti fejn aħna ser nisqu xi emendi, probabbilment, wara skambji ta' idejat ma' Sinjura Ruler, ġimma li għaddit, Strasburgu jiena naħseb li ħajkunem hemm bujsa wiesa mhux u bilu jisa mux ħazin. Rigward servizzi ta' mistennet naħseb illi u jina da diskutajnija diġa ma jekkem xin istu kommissjoni li għeddin forsi jiddejqu ħabba fi din li xie jridu jaraw leġizlazzjoni friska f'din dan il-qasam. Mela, l-linja li kellna il-ġimma li għaddiet ma kalla xej ħażin, ħadd ma wiri wera b'xi evidenza li kien hemm xi tħarbit jew tfixki fis-suq ħabba fejhom. Allura ma nafx għalfejn għaliex għandniex li l-istess kliem, l-istess lingwaġġ biex nuru li aħna nixtiequ spjega dwar il għaliex huma dawn il-persuni li fil-kummissjoni li qed jippruvaw qalbu kollox minn taħt fuq u jqajmu frattarija sieħa biex bidlu l-lingwaċ għandu xaqsam ma' s servizzi il-parlament kien il-prinċipju kontra din l-idea u sakemm huma juru biċ-ċar illi huwa l-każ mela muster nbidlu femitna. Issa rigward li ma nażlux biss għall-offerta iktar baxxa. Jiena naqbel ma' Sinjor Ruler imma jekk inħarsu l lingwaċ innifsu naħseb għandu bżonn nikdbuh ftit għax huwa diffiċli ftit illi imbassar il-leġislaturi Ewropej mhux biss għal dan ir-rapport partikolarment forsi imma aktar il qoddim li dawn jiġħdu l-idea illi jaċċettaw l-inqas offerta jew l-irħas offerta, naħseb illi aħna rridu iswadi bħala li jkun il-kejl ewlieni l-iktar offerta ta' vantaġġ eh, ekonomikament flok li rħas. U dan se jkun benefiċċju għal kulħadd issa rigward il-korruzzjoni tas-swieq. Jiena ħoss li jekk ħajkun hemm ta' korruzzjoni. Mela dan se jwassal għal żona ġira ta' attività jekk hemm minnu determinati li z-zom il-korruzzjoni għaddejja. jibet jaġġixxi tas li kieku wi dak jkollu xi effett impatt fuq l-ieħor. Dan jidhir li ftit eh, simplistiku. U aħna rridu naraw eżattament kif ħanigbu dawn l-istazzjonijiet. Jina mhux kontra dan it-tip ta' swieq, imma ħajbidlu naqas sustanza tal-idea jekk ħarsihom fid-dettall. Għalek biex nagħlaq nishtiq nejt. Iħna konna nafu mil bidu li kien ħajkun il kas Iħna rridu ndaħlu ħafna punti dwar li dawn il-proċeduri ikunu diskussi imma dawn koprejnjom ġifim nasibx li nistaw ma ħajkun hemm ħajkun problemi biex naqblu fuq it-tekst. Grazzi, Sinjor Zvenju. Grazzi. Jiena ukoll naqbel ma' rapporter, anzi nfaħħar rapporter tal-fat li issa qegħdin fi triq ta' diskussjoni li inna niddiskutu anke mis-sena li għaddiet diskussjoni tista' ġi segwita minn dak li edna fil-komitat jekk u jekk hemm bżonn nagħmlu ċertu semplifikazzjonijiet jekk fejn hemm ħtieġu kemm qalet ir-rapporter li nużaw il-kontratti pubbliċi fis-setturi settorjali strateġija speċifika. Jiena naqbel ma dak li għal eh, sur Engel fuq l-offerti li jkunu iktar vantaġġużi ekonomikament. Aħna rridu nsibu il-lingwaċ il-tajjeb. Dak li jkun irħas ma jkunx irħas ikun il-kriterju li aħna nimbazaw kollox fuqu jaħseb illi l-offerta ekonomika l-iktar vantaġġuża hija waħda favorevoli jekk aħna nużaw din il-formulazzjoni fil-kuntratti pubbliċi ikonna mbagħad niġustifikaw l-għażla tagħna li xi kriterju li jiddeterminaw dak illi jkun irħas iktar baxx. Għaj naħseb illi però viċidi illi nilħu bil għawnek. Issa dwar il-punti li aħna bħala grupp tal-SND nishtiq unsejbu jien il-realtati li darba li għadrit huma l-aspetti soċjali fil-qafas tal-kuntratti pubbliċi u fil-qafas ta' imprizi barranin illi mhux neċessarjament jirrispettaw il-liġi tal-pajjiż ta' fejn il-kontrat eh, jot u s-suq suq wieħed kien hemm ukoll pereżempju eh, il-kwestjoni tad drittijiet tal-ħaddiema, kontratti pubbliċi, l-SMEs illi huma sotto kontratt u għalhekk forsi jridu niċċaraw aħjar dak li huma id-drittijiet fuq livell soċjali u iżmirijiet tal-imprizi li huma sotto kontratt. U anki jizmirijiet ta' dawk l-imprizi li taw dan il-sotto kontrat li ħattijħor. Dan huwa importanti kif intqal huwa problema fil-Polonja bħalissa li għandha x'taqsam mal dan il-kuntratt li nata liċ-Ċiniżi. U eh, għalhekk hawnhekk wieħed irid ukoll jispetta ċertu kriterji speċifiċi għal dak li huma l-offerti illi mhumiex l-Ewropa jaslilhom u eh, jingħataw. U għalhekk irridu eh, nqisu l-elementi kollha għal dak li hija l-metodi ta' produzzjoni aħna jina rajt dan il dan il-tip ta' diskussjoni u koll għaddiet fil-dak li huma tal-fair trade, kwistjoni ta' fair trade, u għalhekk hawnhekk għandna nżidu il-fair trade ukoll għal dak li huwa ċ-ċittadini kif ukoll il-produtturi u rridu ma nistgħux insew l-aspett soċjali punt ieħor. li l-SMEs u koll ġeluna n-diskutu inkluż il-kontratti pubbliċi hija l-ħarsin tal-innovazzjoni fil-qafas ta' dawn il-kontratti pubbliċi meta dawn għandek l-SMEs qed jieħdu semmu ukoll. Hawnhekk iridu noqogħdu attenti li naraw li jkun hemm trasparenza ċarrezza u fija, imma jrid ikun hemm ukoll ċertu ehm, riservatezza fis-sens li sakemm is-SMEs jkunu jistgħu iżommu dan il-vantaġġ li għandhom minnaħa tal-innovazzjoni eh, li għalhekk qed jagħmel per kompetitività. Jiġifieri jiena nitkellem personalment u forsi jkun hemm ħadd ieħor li qabel miħaj, il-grupp tiegħi li hija l-idea tal-qotja tas-servizzi. ximdaqqiet jaħdem sew, ximdaqqiet għandek bżon iktar ċarezza legali qed naħseb pereżempju f'pajjiżi bħal Polonja. Jew pajjiżi membri ġodda oħra illi s'issa m'għandhomx ċertu leġislazzjoni speċifika avvanzata biżejjed, m'għandhomx biżejjed esperjenza f'dan il-qasam u għalhekk qegħdin jissograw li ikollhom ċertu problemi. U għalhekk aħna nridu nżidu it-tekst biex ikun hemm din il-lotja tas-servizzi. Għalhekk aħna irridu Nidiskutu dan kollu ma' rapporter. Grazzi. Thank you very much, Mrs. Bernier. Mr. Kreutzmann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mr. Kreutzmann. Grazzi nishti. nifraħ li sinjura Rule għal rapporti bilanċat sferm tagħha. Nirgazzja ħafna tal-kooperazzjoni saħħita, Nishti nibda billi ngħid illi x-xiri publiku u l-ġiet l-Ewropej dan ir-rigward għand jagħmlu ħafna biex joħolqu l-ġustizzja fil-tħaddim tagħhom fis-suq wieħed u dawn għaddetajnihom dal-ewwel darba fl-2004 u l-esperjenza writna jrid jgħaddi ċertu ammont ta' żmien qabel ċertu persuni kun jista' eh, jara x'inhu mxemm it-tajjeb u l-ħażin f'dawn il- il-liġi ġodda. Imma aħna ma jistawx nitilfu l-qalep u ġbejna u kol, allura aħna li vera jina naqbel irridu nkunu iktar sempliċi. Ah, ċemċertu ċertu proċeduri li ħaj importanti li liġi semplifikati, imma irridu noqdu attenti meta namlu ċertu ehm, ċertu tibdiliet li, per esempio, affarijiet bħal kompetizzjoni ġusta l-fair trade, dawn ma jistawx jitħarbtu. Għalek aħna Jiena naqbel ma' sena ruler illi ċertezza legali importanti. Meta niġu għall-ambitu aħna rridu naraw illi għandna restrizzjoni fuq ċertu waqsma fejn għandek benefiċċju dirett. U kriterju ta' kooperazzjoni interautoritarja tiġi stabilita xi ħaġa oħra illi x-xiri pubbliku irrid iwassal għalanijiet politiċi li jitwettqu l-iktar prinċipju ta' sejħa tal-offerti um, vattanġuża għal hija dik li għedna applikaw f'Ġermanja u aħna nħossu li għandna nimxu fuq dan il-modell, però um, stati membri oħrajn, um, il-parma għal Senjura Ruler fil-video conference, li l-ideja ta' l-iktar offerta rħisa hija dik l-iktar komuni u meta neġu għal dan it-tip ta' proċessi tal-salbizzejja tal-offerti aħna rridu naċċertaw ruħna li konna it-trasparenza, speċjalment il-ġewwa xiri pubbliku tal eżempju jinna fil-karta il-kodba. Naraw li tradizzjoni fil germania tinżamm pal per eżempju Marrufus meta inti tmur għall-iktar irħis mhux problema, ma meta inti toffert li ma tistax tażel l-iktar irħis. Ma fl-aħħar mill-aħħar Emminet jgħid aħjar nażlu persuni lokali għax almenu meta niġu għat-tiswijiet dawn ikunu qegħdin hemm faċli biex tikkontattihom. U dawn huma affarijiet illi l-koll il faċli li jgħu kol jirdu naħsbu dwaru, mux mux faċli, jirdu naħsbu dwar ispejjes ta' ċiklu tul il-ħajja. L-iktar l-ideja ta' dik l iktar vantaġuża ekonomikament hija waħda tajba għal dek li hija prodotti standardized eh, li jistgħu jaħdmu. Eh, innovazzjoni, ħarsin ambjentali, dawn huma aspetti li rridu nieħdu konsiderazzjoni u din huwa possibbli għax jekk noqogħdu neħlu fuq il l-oġġett innifsu tal-offerta aħna rridu mhux naslu kien aħna rridu naslu fuq il-proċess kollu kemm hu jekk rabta diretta ma l-oġġett u kriterja jista' jitwetta u jintlaħaq jinftijem u trasparenti sewa wis. Jekk le hemm il-biża li aħna ser niftu bib korruzzjoni da ma rridux naraw, iżda jista' jseħħ f'ħafna postijiet u peress li ma rridux li jsir mela jużunaw x'namlu pereżempju jidin evitaw il prokrasi eċċessiva. Signor Ruler qed tipprova tikseb hawnhekk u jdunaw kif għan iksbuħ laħjar mot u għadan. Jiti kollok overview tal-swieq li għamlu offerta intelligenti. darba kien il- il- il- um, sejħa l-offerti biex wieħed isewi il-dranaċ barra minn bib tan-nies. U mhux kulħadd żamma tiġijiet tat-tender ta' fejn dom jitqedu fit-triq. U il-problema jinti tmur titkellem mal fornituri differenti U kull min jgħidlek li għaw il propietan tal intellettwali li jrid jitqies. Ċarament, il-persuni li jisa il-tender, li nijat il-tender eh, eh, sejħa l-offerta ċaħġa risa ma farm il laħar tkun ta' kwalità. Jek xaħat joħroġ bċi ideja brillanti, nibbata ta' fuq IPR, mela dan irridu ndaħlu u koll ħabba l-innovazzjoni, l not innovattiv. Naqbel ma dak qed jiġifieri Sinjura Ruler. Inti qed tgħid li jiddu nħeġġu suq biex noħorġu bil-aħjar u bil-irħas sejħa l-offerti. U bat is-suq jista' jingħaqad mal-proċess. Imma hawnhekk qed nitkellmu dwar lan minn eżattament qegħdin niddiskutu l-mezzi u din l-ideja tal-IPR irridu ndaħluh b'xi mod. Għana għadi ħadna nota meta konna titkin fuq il-proċessi ta' xi Repubbliku għalli ximdaqqiet taf xi affarijiet jiswew aktar flejjes. Per eżempju kumpaniji privati li jneħħu il- skart imma rridu naħsbu fuq eżattament kif eżatt ħajneħuh dan l-iskart. Mr. Kreutzmann, um, I will take my turn uh, and just put my hat on as the shadow rapporteur briefly, and then I'm going to open the floor to other, other colleagues. Grazie. um, jina xtaqt ninaqat ma'kom fi ringrazzjament għas sinjura ħajdiru l-għara għat s sew vera rapport eccellenti. Zewġ kommenti f'dan da suġġett li nasib li huwa importanti għal dal komitat l dan huwa rapport evoluzzjonarju ġifieri diġà kien wieħed is-sena li għaddiet u qegħdin naraw ċertu affarijiet issa li jidru huma riflessi f'dan ir-rapport. Dal-kumitat għamel ħafna analiżi u ħafna xogħol u għalhekk il-tweġibiet għal kwestjonarju ta' kommissjoni qegħdin naraw illi hemm allinjament ma l-affarijiet li identifikaw sinjura Rule u dan il komitat iktar minn sena ilu, dak li għadin jgħidilna issu u dana issa kummissjoni ħatħeji xol taħħa proposta taħħa fuq dak kwestjonarju. Dina għandha tkun ħaġa illi qed ehm, kuraġġ. Ħaġa ħra kif qalu l-kollegi dwar proċess simplifikat. Però dejjem ma rridux nitilfu ċertezza legali tal-proċess. Idu konna bilanċ bej proċess inqas burokratiku u inqas dittatorjali. U menħalra għafas ċar għal proċedura miftuħa u ċara. Hemm ċerta qsam importanti ħafna bħal pereżempju il-kriterji ħodar għall akwist u il-kriterji ta' produzzjoni ħatra dawn huma affarijiet li jiġdu jsiru għabbażi ta' kriterji oġġettivi bħala parti mit-tender u għalhekk importanti ħafna u x-xogħol li qed jagħmel fuq dan il-kumitat dwar l-standards juri kemm huma importanti għaliex qegħdin naraw issa dawn l-elementi kollha jiġu flimkien ħagħuħra xtaqt insemmi li forsi ma jitkelmiċ dwaru ħajdi, jeda xejk ta' kontroversjali, ovvijament xort ħan nitkellem dwaru dan. Il-loġika tal-proċedura aktar simplifikata u bekk id lejn il-livelli minimi. Nasib l-ispejjeż biex wieħed ħejji tenders skont il-proċedura sħiħa tal-akwist pubbliku f'relazzjoni mal-valur ta' tenders u l-livell minimu tagħhom bħalissa miex ħaġa daqshekk tajba għalina għaliex tant jeżistu spejjeż hawnhekk involuti li tassew jaqtawlek qalbek. Issa, dana għadin tajtu għax għatina għatilli għalli xiamel xri publiku aktar kompetittivi, ma minix konvint minna dil-ħagġa ġissa għadin nejxu fi żmien differenti, għanna ħafna odda differenti u Wieħed jista' jkun hemm ukoll ġestjoni ta' tenders li qegħdin taħt il-livell minimu tax xiri pubbliku anke dawk it-tenders li mhumiex soġġetti għal proċedura sħiħa xorta waħda jridu jimxu mal prinċipji ta' trasparenza ta' u ta' non-diskriminazzjoni. Issa li ħafna awtoritajiet pubbliċi qegħdin jużaw l-internet biex jippubblikaw l-offerti, l-offerti tenders U f'ħafna każi fil-fatt il-tenders li jkunu taħt il-livelli minimi jkunu ippubblikati fil-ġurnal uffiċjali jidher li jista' jkun hemm trade-off bejn livelli minimi li jolew u fl-istess ħin li ninsistu illi idħul tal-ġurnal uffiċjali fil-ġurnal uffiċjali jkunu aċċessibbli bekk ikollok network li jkun aċċessibbli faċilment mingħajr proċedura burokratika u naf hemm problemi u affarijiet importanti f'dak li għandu xaqsam anki mal negozju eh, dinji, pero xorta jiddu nħarsu li għadin il-ħagġa u nindirizzawa ħagġa oħra. Naf li ħatħdu nafs qawwi meta ngħidha il ħaġa. Imma jiena illi kont avukat għax Repubbliku sa mill-2006-2007 żgur li nizappuntakom jekk ma nsemmi xejn dwar f'dan il-kumitat. is senjura Rula kienet tiġa semmejt xi affarijiet minn dan b'mod ħafna u issa tiġa qegħdin naraw l-idejat tagħha kif jistgħu jiġu integrati b'mod aktar sħiħ fil-xiri pubbliku. U l-autoritajiet pubbliċi sejdu jaraw din il-ħaġa, pero jien nixtieq niproponi xi emenda jew tnejn sabiex forsi anki nidħlu fiktar dettall. F'dak li għandu x'jaqsam mal-xiri prekompetittiv. U inħarsu kol li ċertu aspetti bħal per eżempju li l-SMIs impoġġuhom fis-swieq. Nasab li għanna bazi tajba ħafna għawnek biex nimxu l-qoddim u għanku għad nistanna bil-ħarqa li nimxu maħajdi u li marsaq dawn l-emendi sabiex intajbu b'ma taħjar il-xol li diġa għamilna. Mela, dikka li xtaqt najt jien għed il-ħin eh, mm, għet xejbina daqxajbina ma xtaqt li nitkellmu sew fuq da suġġett anke xed tagħmilna pressjoni l-Kummissjoni għax xi riforma issa. U għalhekk aħna ħajkonna nivvotaw malajr, eżattament kif nidħlu wara l-btajjel tas-sajf. Nixtieq għalhekk inħeġġitkom biex tkunu daqsxejn ekonomiċi bil-kummenti tagħkom u ma toqgħodux tirrepetu ta' fejn diġà tqalu. Ħajdilkom li ħajtkellem sur-Meja, Mr. Ċarkovski, Sinjor Styler, Sinjura Vajla, is sinjura Scheidenet, is sinjura Turman u s-Sur Rashford. Għaxat jieħor, Sur Schwab, u Sinjura Kapart. M'għandix dubju li ż-żewġ koordinaturi eh, tagħna musejdej u jitkellmu fl-aħħar. Mela, żewġ minuti sinjuri kull wieħed mis-sen noqgħod nużal arloġġ, pero żomma mal-ħin jekk ġabkom, Mr. Meja l-ewwel. Grazzi ħafna. Jina wkoll nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Rula u nifirħi l li għamlet. Napprezza illi ħarġet verżjoni ġdida issa. Dina ċertaw illi xiri Ewropew leġizazzjoni li għandha x'taqsam li jkun simplifikat. U jsir aktar faċli b'mod partikolari għall-SMEs. Imma semmu ħafna affarijiet bħal pereżempju l-iktar offerta ekonomikament eh, vantaġġuża l-iktar li jaqbillek Dejjem idu nżommu f'moħħna ħna il-qorti tal-ġustizzja u kollu sentenzi tagħhom. Millu semmejt l-SMI seħel l-interessi tagħhom idu eh, nżommu f'moħħna, imma idu nżommu f'moħħna wkoll l-interessi tal torita pubblika. U hemm lok għal titjib fil-proposta jiżgur hemm ċertu ċertezza fl-ippjanar ħata l-awtoritajiet. Jiena naqbel mal-maġġoranza tal-kollegi illi ix-xiri online mhix ħaġa li għandha biss tissema fil-kumment introduttorji tal-rapport. Irridu nagħtu l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea għal dan il-qasam u biex nagħmlu hekk idu noħolqu wkoll l-inċentivi inċentivi biex jitwafqu dawn il-proċeduri. Nafu illi f'ħafna każijiet jekk inti tħeġġeġ biss in-nies mhux biżejjed. Għalhekk grazzi ħafna u nittama li jkollna ċans biżejjed li tħu fiktar dettal d-dim. Grazzi ħafna Sur Majer, żewġ minuti għajt is-Sur Majer. Iva, Iva, u anke l lot żewġ minuti bisħat. is Xafkowski minħabba il-limitu taħin ħin ħanifoka biss fuq l-SMEs minkejja li naqbel ma' ħafna mill-kummenti li saru mill-kollegi tiegħi speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal l-iktar tender vantaġġuż ekonomikament. Fuq l-SMEs naħseb illi ħafna mill-punti huma fil-fatt inklużi fir-rapport b'mod konċis u fil- sar tasab ma taċċellenti fit tliet paragrafi il-self-declarations u punti oħrajn li l-SMEs normalment jiduna li huma l-iktar importanti qegħdin hemm. L-unika ħaġa li naħseb li mhix hemmhekk u li naħseb li tista' tiżdied f'permezz tal-emendi hija kwistjoni ta' kundizzjonijiet finanzjarji. L-SMEs meta jkunu qegħdin japplikaw għal tender naħseb li għandu jkun hemm iktar proporzjon. Għalhekk ħanajt proset li rapporter speċjalment fuq il-parti rigward l-SMEs u dan huwa l-unika punt li għadni kif semmejt li nixtieq li jżidu permess tal-emendi. Grazzi ħafna, Sinjora Stylus. Grazzi President, grazzi li rapporters u għalhekk jiena kif qalu kollegi ħin qed jafas u nixtieq insemmi xi ħaġa dwar l-importanza ta' simplifikazzjoni u ċerezza legali ninqas ma dak li qed tgħid rapporter fuq il-xiri sostenibbli kemm importanti u li konna wieħed ukoll jieħu valur għal flusu. Aħna ġejmi minn kulturi differenti u mdarin bl-affarijiet differenti, però din naħseb li hija xi ħaġa li importanti għal kulħadd. Punt satax dwar professjonaliżmu. Jiena kuntenta ħafna li qed naraħ fir-rapport dan għax din hija xi ħaġa li meta nitkellmu man-nies li qegħdin jaħdmu fil-qasam tax-xiri pubbliku huma jagħtu importanza għal dan il-promozzjoni ta' professjonaliżmu u anke l-aqwa pratika li tip ta' skambju li jista' jkollna bejn pajjiżi, bejn esperti u nistgħu nitalmu minn xulxin u dan huwa part punt importanti ħafna u għandix dubju li kulħadd jaqbel dwar dan. Grazzi. Grazzi, President. Jiena nixtieq ninaqat mal-kollegi fit tifħira Signora Rula. Kienet ċara ħafna u naqbel ukoll mal-korrezzjonijiet li għamlet fit-tieni verżjoni, naqbel ukoll mal-pożizzjoni politika tagħha jidher ċar naħseb li spiss ir-regoli tax-xiri pubbliku jistgħu jintużaw sabiex wieħed jekk jilħaq għanijiet politiċi jekk mhix livelli eh, internazzjonali jew Ewropej. Walek ħad gost nisma illi l-Assoċjazzjoni ta' minna ħaddem qalet lill kummissjoni illi wieħed mill-kriterji huwa li inżommu mal-ftehim. Nasa ħaġa tajba wkoll li għandna min jaqbel magħna. Ta' min ukoll wieħed jitlob li jkun hemm regoli iktar flessibbli. Il-Kummissjoni għanna nħedġuha teħduha aktar in konsiderazzjoni dil ħaġa ħaġa tajba li wieħed jagħti u jipprovdi inċentivi, imma m'għandniex għam lill istati membri naħseb li għandu jkun hemm teħid deċiżjonijiet deċentralizzati u l-istati membri jistgħu min-naħa tagħhom jiggarantixxu l-implementazzjoni rapida l-implementazzjoni ta' direttivi tal-2004 damu ħafna biex ġew biex saru. Fuq il-valuri tal-livelli minimi, id-dibattitu matul is-snin inbidel b'mod pożittiv. Iddiskutejna li dawn il-livelli minimi għandhom jolew. U dak li konna proponejna aħna fl-2004 fil-fatt it tajt in konsiderazzjoni l fajt imbidlu mill-2004 Irridu naċċertaw aħna li l-Unjoni Ewropea tkun tista' jkollha aċċess għal swieq globali. l indja pereżempju għandna ftehim ta' kummerċ ħieles magħhom li għandu jinbidel minn dak li nista' nifhem minna ħasal kollegi li huma valuti fil-kummerċ internazzjonali. Jista' jkun hemm problemi wkoll fil-WTO jridu nibidlu il-valuri il-valuri minimi tagħna. Iridu? Ridu naraw ukoll Sinjura Xule fuq punt 17 forsi tista' tgħidilna jekk dina ejjex eh, potenzjalment loophole kbira hawnhekk noqas. Na li paragrafu 21 biddiltu mill-ewwel verżjoni, fil-verżjoni kien mandatorja. Signora Rule, sta tajt li traduzzjoni ħażina. Hija verżjoni Ġermaniża li fiha żball. Tajjeb li flejtu sew da dokument għax kultant meta traduzzjoni tisiru ħazin jista' joħolqu ħafna problemi. Iva, il sinjura Rule kienet għaltina li jeżisti test eh, Ġermaniż ġdid għal kollegi ġodda. Ġermaniżi. Grazzi jina fil-qosor misin repeti dak li tiġant għalli, nishtiq najt u għadan li ġej. Meta jina kont qed nitkellem ma' l-autoritajiet pubbliċi daniżi u l-istituzzjonijiet huma li jitolbu meta naslu biex nirrevedu dawn ir-regoli tkun kjarifika ta' possibiltajiet fid-dominju soċjali x'talbit tista' tagħmel huma jgħidu li jaħtiġuha din u għalhekk naħseb illi ma nix nħarsu bis lejn is-sostenibilità u lejn il la taħdar tal-kwistjoni, dan kriterju importanti ma jekk inti ħadd forni l-settur pubbliku jaf li ħajkollok bżonn ukoll timpiegi minoritajiet u affarijiet oħra li jaqgħu ta' din il-klawżola soċjali u importanti illi nifukaw daqsxejn fuq din il-ħaġa jkun iktar ċarezza. Grazzi. Grazzi jena nista' nkompli ma dak li għadha kif qalet l aħna qegħdin naħdmu fuq dan is-suġġett anke fil-kumitat ta' l-impjiegi u nixtieq insemmi xi affarijiet li ddiskutejna hemmhekk l il-possibiltajiet illi wieħed jinkludi t-taħriġ u l-edukazzjoni u li l-kumpaniji jikkontribwixxu għat-taħriġ tal-ħaddiema tagħhom. Imbagħad se jdu naċċertaw ukoll li meta jkollna xiri pubbliku Dana japplika wkoll skont il-ftemiet kollettivi u liġi applikabbli. Imbagħad kif intqal ukoll l-esklużjoni ta' ċertu gruppi ċertu minoritarijiet u Ir-raba punti huwa li ikonna ma jkunx għandha klassifikazzjoni A u B, anke biex nipproteġu ċertu eh, gruppi soċjali. U dan mill perspettiva l-ek tal-impjegi u mill perspettiva soċjali, dimensjoni oħra li xtaqt inqajjem waqt din id-diskussjoni biex tittieħed in konsiderazzjoni wkoll meta jkollna l-opinjoni dal-waqt. Ma naħsibx li dan għandu imur kontra l-interessi tagħna hawnhekk. Grazzi ħafna. Bla dubja naħan kunu għadin nistennew ukoll l-opinjoni tal-Kumitat tal impiki Is-Sur Roxfor jkieġbok. Grazzi. Sur President, jiena nixtieq nirringrazzja lis sinjura Rula rapport tagħha kien konċis ħafna L-onet, aħna l-koll rridu laqwa ratio bej prezz u l-kwalità, pero naħseb li sa wasal il-moment li nindefinixxu xi trid li ngħidu biha kwalità għax dejjem ħajkun hemm element suġġettiv fiha l-kwalità u għalhekk Naħseb li ħarġu kummissjoni sabiex toħroġ bi proposti għal din id-definizzjoni ta' kwalità. Issa, il-kapacità il wieħed ma' ħaġa. U mux li bħat jitjuqot ħin kollu jisawija, dina kwistjoni ta' kwalità li semmejt. Tininet. Il-tul tal-ħajja, ċiklu tal-ħajja tas servizz għedna jiddu l-garanzijiet ta' 5 snin, 10 snin. Dan u koll għandu xieqsam mal-kwalità. It-tielet punt, SMEs. Apparti l-affarijiet kollha diġà ntqalu ma rridux ninsaw. Irrid ikollna il-ħila li nippermettu illi l-SMEs u koll ikunu jistawu wieġbu daw s tal-offerti. l mis ma nix narawhom bħala xkir għal kompetizzjoni. Anzi, huma għandhom ikunu jib ikunu permessi li jagħtu li jagħmlu offerta biex ikollhom il-possibilità li jidħlu fis-suq. Irdu jżommu ma' regoli ta' kompetizzjoni m'għandhomx. Ovvjament nispiċċa b'xi tip ta' monopolju lokali Però jrid ikun hemm il-possibilità li l-SMEs jidħlu u jkollhom aċċess għas-suq. Grazzi ħafna proċess ħan ikkonkludu għalhekk issa permezz taż-żewġ koordinatura tagħna, Sinjor Kepert l-ewwel. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Rule għal rapport eċċellenti tagħha ċertament nistgħu nużaw bħala bażi tajba. Huwa xogħol eċċellenti li għamlet mux għax miex kapaċi tagħmel affarijiet eċċellenti s-soltu, ma ġifieri qed ngħid illi huwa tassew rapport ta' kwalità. Fil-bidu tal-millenju konna mħazbin ħafna fuq din il-kwestjoni, ċoħ din l-idea dwar daw xirri xiri pubbliku l-aktar ekonomikament vantaġġuż. Pero kienet pjuttost vaga l-ħaġa, kon għat nibżaw li jista' jkun hemm inċertezza legali. Pero sa spiċajna f'sitwazzjoni fejn ċertu stati membri u nis li għadin jamlu s-sejħiet, jisom ma ma ħaddux in konsiderazzjoni għax ma jaffux jekk tidħolx fil-qafas korrett. Għala ġunijiet ta' ma nistax noqgħod nidħol f'ħafna dettalji, però ħammur fuq punt ieħor, ħaġa oħra nħoss li hija importanti ħafna. Ħaġa li forsi nistgħu nsemmu aħjar nidħol daqsxejn iktar dettall huwa li ma ħallux il-qorti ta' ġustizzja li tagħmel leġiżlazzjoni. U jek idu noqdu attenti, speċjalment f'dak għandu xieqsa ma' konċessjonijiet, iva kellna deċiżjonijiet minnaħa tal-rati li kienu neċessarji għax kien hemm ċertu nies li ma kienux jafu kif ħajsibu tarfa din il-ħagġa u dan huma affert importanti. Forsi, Sinjura Rule, aħjar nitkellmu ktar fuq din il-ħagġa nippruvaw nidħol faktar dettall, l-istur xwab issa. Grazzi ħafna President, Sinjura Rule, tassew laqtet il-musmar fuq rasu hawnhekk hija indirizzat dawk il-punti dawk l-oqsma fejn tassew neħtieġu li jsiru bidliet. Il-rapport huwa tassew eccellenti u l-grupp tal-EPP ħajkun jista' jappoġġa ħafna mill-loqsma għak kif għal ir rapporti rapporter tagħna Sur Engels. Però ħan nitkellem fuq l-idejat personali tiegħi. I tkellmet fuq il-bidliet tal-threshold tal-valuri b'mod kawt ħafna din ħagġa ħaġa tajba x'dinha mhix kwistjoni biss tas-swieq tagħna hawnhekk, jridu nkunu qegħdin naħsbu wkoll fl-Ewropa bħala reġjun ta' esportazzjoni l-ebqija ta' dinja. U din l-idea ta' l-offerta l-aktar ekonomikament vantaġġuża u kif kien qed jintqal ukoll fitilu hija ħaġa importantissima. Irridu forsi nitkellmu daqsxejn iktar fuq b'mod eh, bħala kunċett iktar milli sempliċement insemmuha. Issa, simplifikazzjoni definitivament għanna bżonna, però jiġu naraw jekk hux ħajkun possibbli għaliex għandna il-deċiżjoni riċenti li ħadet il-Qorti tal-Ġustizzja, deċiżjoni Reinhard fejn biċċa leġizlazzjoni li ma kienet ċara għaliex dejjem tinbidel, tinbidel, tinbidel, ma tkunx qed toħloq iktar ċertezza legali għall-operaturi, ikollok daqsxejn ċertezza legali li mbabbil bidla li mistaġa titfixkel. Naqbel mal-kollega tiegħi Frank Engel. Meta qali il-proċedura ta' negozjati Anna, inżommu grazzi. Very much indeed. Grazzi tassew. Ta' dibattitu tajjeb ħafna. Issa, Signora Schmidt mill-Kummissjoni, sapawnek ma tantx għanna ħin disponibli xtaqt titkellem dwar xi punti speċifiċi fil-qosor f'xi minuta. Mbagħad ngħaddi l-mikrofonu sinra Rural biex tikkonkludi. Sinra Schmidt. Grazzi, Rosita Sew President. Pal dejjem jiena ser illi smajt kollox ħadd nota ta' kollox u kif smajtu fil-konferenza u rajtu permezz tad-dokumenti li aħna fassalna aħna naqblu dwar ħafna minn dawn il-kwistjonijiet aħna se nagħmlu xi ħaġa illi tissodisfa lill-imko. Nixtieq nitkellem dwar ħaġa waħda partikolari dwar it-thresholds ukoll dwar kwistjoni oħra marbuta ma' semplifikazzjoni irdu nżommu f'moħħna l-obbligi internazzjonali tagħna għaliex il-ftehim ta' xi Repubbliku mhuwiex biss dwar it-thresholds imma wkoll hemm bżonn ta' ċertu rekwiżiti ta' proċedura li ġew maqbula fuq livell internazzjonali u għalhekk din hija ġufija eh, waħda li rridu nżommu f'moħħna meta aħna nisimplifikaw il-proċeduri imma dan mhux ser ixekkilna milli nagħmlu kemm nistgħu fir-rigward tal-impenji tagħna. Grazzi tassew. Issa ngħaddi l-mikrofonu lil Ħajdi Ruler biex tikkonkludi u tikkonferma it-timetable. Jiena sodisfatta ħafna li shadows aċċettaw illi aħna ta' bilħaq irridu nistabilixxu l-iskadenza issa. Ma konniex nistgħu nipproduċu rapport tagħna fil-waqt li kieku tawalna iktar u ma sajniex nagħmlu impatt fuq deċiżjoni tal-Kummissjoni. 19 ta' Lulju din hija l-iskadenza m'għandniex alternattiva provajt niżgura li l-verżjoni Ġermaniża tiġi ranġata biex inkunu nistgħu naħdmu biha. L-assistenti kom diġà suppost irċevew l-emendi minn għandi iżda jiena lesta li nibatom Eh, fil-forma Ingliża biex niżgura li kolkom kopja tal-emendi li jina ndif moħi l-infassal mbagħad ta' bażi ta' dan tistgħu tfasslu l-emendi tagħkom stess. Dwar kwistjoni l-mistoqsija mis-Mira Weiler nistgħu nittrattawha b'mod bilaterali. Grazzi ta' sew ta' dan id debattitu mqanqal jiena ninsa għana illi nara x'inhuma l-emendi tagħkom. Grazzi ta' sew. Skadenza l-emendi 19 ta' Lulju imbagħad ikonna dibattitu u vot fit 16 ta' settembru ġol komitat imko u għanna f'moħna li tasal fit tieni plenarja ta' ottubru biex il-Kommissjoni tkun tista' tikkonsidra fil-proposta ħarja tagħha. Grazzi lil kulħadd. Issa nistgħu ngħaddu għar rapporti li jmiss għandna abbozz ta' rapport il-rapport ta' Sinjura Hanslik dwar il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka ta' direttiva ta' servizzi. Għanna xedow sawnek il-Sinjura Gepard, il-Sur Menders, Is-sur kanfan jisapawnek hawnhekk minix narax. Forsi xaħat ħadd ser jitkellem fisem il ħodar għaw jien. Is-sur Salvini mhux hawnhekk. Martin Fon jisapawnek? hawnhekk? Iva, hemmhekk. Hemmhekk qiegħed moħbi. Is-Sinjura Hansli issa biex tippreżentana il rapport Imbagħad nieħu l-flor Nisabu xiftit tart imma tfadlinna ħin biex niddiskutu u waslet il-kellima rapport li jmessu kol. Sira Hanslek. Grazzi ta' sew, President, eżis kollegi. Id-direttiva ta' servizzi hija waħda mill-atti leġislattivi ewlenin illi aħna iddiskutejna hawnhekk fiħdan dan il-kumitat. Tinkomplu nittrattaw din id-direttiva u dan l-aħħar permezz ta' dan ir-rapport u issa wkoll qed nitkellmu dwarha fil-kuntest tal-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka. Dan il-proċess huwa miktub f'artikolu 39 ta' din id-direttiva. Dan huwa strument pjuttost ġdid illi qed jiġi użat għall-ewwel darba fil- toolbox Ewropea, toolbox legali, dan il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka ma kopriċ l-artikoli kollha tad-direttiva iżda għandu ċertu rekwiżiti illi ma kienux projbiti fid-direttiva imma ħallew ċertu marġni ta' manuvra fidejn l-istati membri. L-istruttura ta' rapporti jirrifletti id-diskussjoni illi aħna kellna matul workshop dwar il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka ikopri tlet kwistjonijiet. L-esperjenza dwar il-proċess ta' evaluazzjoni reċiproka fir rigward ta' direttiva ta' servizzi, ir-riżultati u l-azzjonijiet ta' segwitu. Ikopri wkoll il-proċess ta' evaluazzjoni reċiproka bħala strument illi għandu jiġi użat fl-atti legali illi ġejjin. Fir-rapport jiena ngħid li proċess ta' evaluazzjoni reċiproka ma jridx ma rridux inħawdu mal-proċess ta' implementazzjoni ta' direttiva dawn huma proċessi illi huma marbuta flimkien iżda il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka m'għandux lan illi ittejjeb l-implementazzjoni ta' direttiva. Iżda jevalwa s-sitwazzjoni fis-suq uniku fir-rigward tas-servizzi wara li tiġi implementata id-direttiva. Il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka għandu lan illi it-tem il-proċess ta' implementazzjoni iżda din il-kondizzjoni ma ġietx milquha fir-rigward ta' direttiva dwar is-servizzi. U għalhekk jina nħoss illi d-dewmien marbuta mal-implementazzjoni tad direttiva seta forsi influenza dan il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka. Iżda jiena nħoss il proċess ta' evalwazzjoni reċiproka għandna naraw bħala element ewlieni tat tisħiħ tal-proċess ta' kooperazzjoni bejn l-istati membri u fem aħjar tas-suq uniku tas servizzi huwa strument importanti ħafna illi jista' jgħinna biex inneħħu xiexkiel illi jista' jkollna għas-suq uniku ta' servizzi fil-ġejjeni. Għalija, dan il-proċess ta' għarfien huwa wieħed mill-valuri illi huwa miżjud fil-proċess. Il-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tagħtina stampa ta' sew interessanti ta' dak li qed jiġri fl-istati membri fir-rigward tar-rekwiżiti illi jaqgħu taħt ir-rekwiżiti tal-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka. Hemm ċertu dubju dwar it-trasparenza. Dawn in-naħat kellhom l-opportunità li jsemmaw leħinhom f'konsultazzjonijiet pubbliċi illi għamlet il-Kummissjoni Ewropea. Dak li kien nieqes dan il-proċess kien rapporti fuq bażi regolari. Konklużjonijiet wara kull laqa' illi għalihom għandhom aċċess il-partijiet interessati. Jiena naħseb li dan l-aspett tal-proċess kollu jista' jiġi mtejjeb. Dan il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka jista' jiġi mtejjeb. Dan il-proċess ġie użat għal azzjonijiet oħra wkoll. Azzjonijiet illi sejra titrattom il-Kommissjoni fil-rigward tal-evalwazzjoni tal-suq intern tas-servizzi. Din l-evalwazzjoni tkopri ħafna azzjonijiet. Taħdidiet reċiproċi illi qed tisaħħu mal-Istati Membri nħoss illi l il parlament Ewropew irid jiġi marraf dwar dawn it-taħdidiet. Madankollu jiena inħoss illi aħna m'għandniex dik l-istampa ġenerali, l-istampa aktar mifruxa ta' dak illi ta' bilħaq qed isir. Ħafna minna lesti li jaċċettaw informazzjoni dwar il-proċess ta' implementazzjoni. Jiena nħoss illi żmien li għadda mill-implementazzjoni tad direttiva. Jaffetwa id-direttiva dak li għandu xaqsam implementazzjoni siħa tad direttiva. Apparti minn hekk il-Kummissjoni Issa qed tipproponi l proċedura ta' performance checks, verifiki ta' prestazzjoni illi jistgħu jgħinuna biex nifhmu aħjar il-proċess leġislattiv fl-Unjoni Ewropea. Jiena nħoss il lanijiet kollha illi għandhom lan illi jtejbu is-suq ta' servizzi irridu jiffukaw fuq dawk is-servizzi li jistgħu jiżviluppaw l-aktar. Mod partikolari fir-rabta tal skambju ta' kummerċ transkonfinali. U għalhekk naħseb illi irridu naħdmu aktar biex nużaw mod sħiħ il-dispożizzjoni ta' servizzi reċiproċi. Il-Kummissjoni għajmet bosta problemi marbuta mal-dispożizzjonijiet ta' servizzi għal bosta entitajiet anke problemi marbuta mal-loan capital kapital propju u kol kustjonijiet ta' assigurazzjoni. Għalek jena nissuġġerixxi li aħna nindirizzaw dawn il-kustjonijiet. Dawn il-problemi ġew għajma kemm il-darba f'bosta okkażjonijiet mhux biss fil-kuntest ta' direttiva dwar is-servizzi. U hemm bżonn illi nieħdu azzjoni malajr. Ir-rapport jirreferi wkoll għall-implementazzjoni ekonomika ta' direttiva dwar is-servizzi illi diġa ġiet imħabbra minnaħa tal-Kummissjoni. Jiena nħoss illi dan il-proċess tal-evoluzzjoni reċiproka irridu nappoġġaw b'mod ġenerali għaliex naħseb illi eh, ser waslu għall effetti illi aħna rridu. l parlament għandu jinżamm infurmat dwar dak li qed jiġri Jiena nħoss irridu nużaw l-esperjenza li għandna minn dan il-proċess fuq sma oħra politiċi. U għalhekk jiena nixtieq nirikmanda illi dan l-instrument għandna nużaw fil u wkoll. Din hija rakkomandazzjoni fuq ċertu kundizzjonijiet, però jiena nħoss illi l-evalwazzjoni reċiproka għandha tiġi użata f'miżuri orizzontali. illi ħallu marġni ta' manuvra għall-istati membri, b'mod partikolari li dawn irridu jiġu użati fil-rigward ta' dispożizzjonijiet ewlenin u mhux fid-direttiva kollha kemmin dan il-proċess ta' evaluazzjoni reċiproka għandu jiġi użat aktar spiss imma dejjem għabbażi ta' analiżi dettaljati, dettaljata. Il-partijiet interessati għandhom jinżammu informata dwar il-progress ta' ħidma. Biex nikonkludi jena nħoss il proċess ta' evoluzzjoni reċiproka huwa strument tajjeb ħafna. Anke jekk għandu in-nuqqasijiet tiegħu. Jista' jiġi użat fuq ma ġodda wkoll pereżempju, jiena wkoll inħoss illi aħna rridu niffukaw fuq azzjonijiet illi jistgħu itejbu is-suq intern tas servizzi. Il-Kummissjoni resqet proposta illi għandha lan illi tħaddan is-suq intern. Iżda il-mira ewlenija tagħna tibqa l-implementazzjoni korretta tad direttiva dwar is-servizzi. Grazzi tas-sew. Dak kollu li kelli xi ngħid għalissa jiena sodisfatta ħafna illi jina l anzi skużawni li nisma il kummenti ta'kom, mod partikolari minn anti shadows grazzi. Grazzi tassew, Sinu Henslek. Issa ser nisimgħu nanti x-shadow, su ser nibdew bis nira Gepard. Iva, grazzi tassew. Ja proposta tassew interessanti dik li inti għetressa. Oh, kustjoni partikolari hawnhekk illi għet nitrattaw. Aħna trattajni wkoll kol meta konna għet nindirizzaw direttiva dwar is-servizzi. Il-maġġoranza fil-parlament kienet tgħid illi din dan jista' jkun strument burokratiku ħafna u xi ħaġa li aħna rridu noġġezzjonaw. Iżda l-istati membri riduh u għedna tajjeb wisq. Ser nagħmluh u mbagħad naraw kif jaħdem fil-prattika. Jiena naħseb illi x-xettiċiżmu illi kellna fil-bidu aħna bħala parlament ma kienx xettiċiżmu illi rajna jitwetta u minn dan irridu nitalmu li xin għandi l-impressjoni illi din il-proċedura kienet xi ħaġa illi twettqet fi gruppi żgħar jina nħoss illi l-istati membri kollha jridu jindirizzaw l-emendi kollha fl-istati membri kollha jridu kunu informati dwarhom kollha u jiddiskutuhom kollha iżda il-proċedura din il-proċedura ġiet użata u kienet tagħmel ħafna sens u kienet produttiva wkoll kienet produttiva għaliex ikkontribwiet biex tiżgura illi fej kien hemm xi beżat fl-amministrazzjoni dwar dak li kien qed jiġri fi stati membri oħra, tradizzjonijiet oħra, kulturi oħra, forsi minħabba nuqqas ta' għarfien ta' regoli fl-istati membri oħra, din il-ħaġa irranġajnija. U issa għandna approċċ aktar Ewropew fl-entitajiet amministrativi. Jekk aħna ksibna dan, mela allura naħseb li huwa pass kbir il qudiem Jiena nemmen illi dan l-approċċ mhuwiex l-approċċ il-ħażin. Iżda naħseb li għandek raġun meta inti tgħid illi ma jridx jiġi applikat kull imkien għaliex mhuwiex burokratiku kollu kemm hu. fil ġejjin jekk irid napplikaw dan l-istrument irridu naħsbu ħafna dwar kif irid tiġi applikat u fejn irid tiġi applikat. Din hija xi ħaġa rridu nisħu aktar dwarha fir-rapport tiegħek. Huwa importanti illi aħna nitrattaw suġġetti komplessi mod politiku u ma, ma jridx japplika għal leġislazzjoni kollha. Irridu nużaw il-tabelli ta' korrelazzjoni, correlation tables għal situazzjonijiet oħra biex il-Kummissjoni tkun tista' tara kif qed tiġi trasposta il leġislazzjoni It-tieni punt irridu nisqu dwaru fir-rapport tiegħek naf li inti tkellim dwaru. Iżda jiena naħseb illi frabta ma' dan huwa importanti illi nenfasizzaw iktar dwaru dwar dan l-aspetti pożittivi wkoll jien nixtieq li tikkonsidra jekk il-punti koperti mill-punt 16 il quddiem ta' bilħa irdux impoġġuhom fir-rapport jew le. Għaliex din hija evalwazzjoni dwar id-direttiva dwar is-servizzi u m'għandix taqsam mal-metodu ta' evalwazzjoni reċiproka, irridu niffukaw aktar fuq is-suġġetti illi aħna iddeċidejna illi ndaħlu f'dan ir-rapport fuq inizjattiva propja kif għamilt fir-rapport tiegħi jien fir-rigward tal-punti ta' kuntatt uniku. Mannix għalfejn nibdew dibattitu dwar is-sustanza tad direttiva, forsi tista' taħsebha darbtej dwar dan ta' bilħaq trid tinkludi dawk il-punti illi semmew minn punt 16 il qudiem Id-dibattitu jista' jsir xi ftit aktar komplikat u jbedna mill-punt ċentrali ta' rapport tiegħek. U allura ejjew nikkonsidraw kif nistgħu nindirizzaw dawn il kustjonijiet Grazzi l-Onorevoli Mendes. Thank you, Chair. Grazie President. Id-direttiva ta' servizzi trid tkun waħda. Problema fil-mikrofon u l-kellim. Oh, now it's working well. Issa qed jaħdem jgħid ikellim. Jiena toġobni l-idea, iżda fil-prattika ma naħsibx li din idea pożittiva ħafna id-direttiva dwar il-movement ħieles ta' servizzi għandha tkun waħda mill- punti ewlenin tal-Unjoni Ewropea, iżda l-Istati membri qed jipproteġu s-servizzi tagħhom u li noħolqu suq miftuħ għas-servizzi tagħhom jekk kulħadd iġib luħu bl-istess mod qegħdin noħolqu frontieri ġodda għal darbohra u din hija ħasra jiena l-idea toġobni ma rridx noqgħod insemmi kollox għaliex diġà semmew dawn il-punti. Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni waħda ottimista Dwar l-ideja jien ottimist u koll, jek tiġi implementata b'mod tajjeb jiena nkun pjuttost sodisfat, iżda qegħdin naraw li hawn xi stati membri illi ma implementawx id-direttiva kollha kemm hi għalissa. Din hija ħasra. Huma bidlu l-leġislazzjoni speċifika dwar is-settur biex ineħħu l-iskil mhux ġustifikat u għalhekk qegħdin naraw illi eh, hemm ċertu miżuri ta' protezzjoniżmu li jinsabu hemmhekk. Aħna konna qegħdin niġġieldu dwar dan id-dossier u meta kon qed nagħmlu hekk aħna eżentajna ċertu setturi U dawn mhumiex armonizzati bħal eh, gambling, servizzi ta' saħħa fost l-oħrajn. dan irridu nindirizzawh ukoll u aħna fil-affarijiet legali diġà diġà votajna l-kollegi tiegħi jridu illi l-lob fuq l-internet jiġi organizzat mod nazzjonalistiku iżda dan mhuwiex possibbli. Ta' żmien jagħtina parir, jiena sodisfatt bil-punt bil-punt dwar il-punti ta' kuntatt uniku u kol dwar il-performance checks Iżda jien nixtieq inżid il-fatt li l-Kummissjoni trid tikseb xi qodod biex tinforza u tieħu sanzjonijiet kontra stati membri li ma jġibux ruhom sew. Għaliex din hija konnessjoni nieqsa hawnhekk, jekk nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwar dan jiena nkun sodisfatt għaliex f'ħames jew sitt snin, forsi f'għaxar snin, meta aħna nkunu irtirati naraw id-direttiva dwar is-servizzi kif ridna nfisruha mill-bidu naraw taħdem tajjeb fil-prattika. Grazzi. Grazzi tal-intervent kontroversjali tiegħek passoltu. Min jixtieq jitkellem, jien se nitkellem f'sem il-grupp tiegħi il-President. Heidi, staqtejt ċada f'sem il-ħodor? Zuerst filajt noħ eine bimarkin zu majnem äh, Vorredner, Herr Manders ist Malaj malaj fuq il-punt ta' qabel, Sir Manders, inti forsi għandek tares lejn ir-rapport tal-kollegi tiegħek dwar l-online gambling. Forsi mhux eżattament kif qed tgħid inti. Iżda fl-istessin ċert nitkellem fuq xaġa li importanti għalija għal f'din l-evalwazzjoni reċiproka vera din bidu tajjeb. Naseb l-Onevoli eh, Sansik eh, u trattab mod tajjeb ħafna. Jamlet eh, il-punt ewlieni li huma id-dispożizzjonijiet u l-inbis għandhom jiġu koperti biex naraw li mhux dispożizzjonijiet kollha jitqisu f'dawn il-proċedura li ħat wasal wisq burokrazija. Din tispjega mod tajb ħafna fis-qarja introduttorju tagħha u naxtieq li naraw il kontenut tar-rapport għandu x'jaqsam mad-direttiva dwar is-servizzi, għandu x'jaqsam ma' kif l-affarijiet jiġu mwettaq fl-istatiment fil-prattiku. Għamma ħafna eh, kien ħafna nvedti minn awtoritajiet Ġermaniżi, ħafna drabi huma dwar jekk il-gvernijiet Ġermaniżi eh, it-wetqux l-affarijiet fil-prattika u mhux jekk id-direttiva ta' servizzi kienet tajba mill-bidu jew le, ġifieri tajjeb li nittrataw iktar dan il-punt fir-rapport tiegħek. Iżda grazzi xorta waħda ta' kollox. Grazzi waħda, grazzi ħafna. Jiena naqbel jgħid sir President li jiena ma nasibx li dan huwa każ li noqgħod nerġu niftħu l-ambitu direttiva tas servizzi, speċjalment se konna miżuri akkompanjanti iżda. Sina ħanslik kol fil rapport tagħha qalet illi il-proċess kollu marbut ma l-implementazzjoni ta' leġislazzjoni inkomplessa ta' suq wieħed illi għandu xeqsam ukoll ma' dimensjoni profonda ħafna soċjali fejn sat membri nnifushom irridu jomlu ċertu deċiżjonijiet dwar ir-restrizzjoni ta' servizzi bażi ta' ċertu kriterji ta' politika pubblika. U l-kwistjoni kollha ta' direttivi dwar is-servizzi kienet illi il-deċiżjonijiet dwar il-, -deċizjonijiet dwar il zoni fejn dawn il-restrizzjonijiet għandhom jiġu implementati għal libertà tal-ġestjoni tal-fornimet tas servizzi u aħna kena diskussjonijiet u taħdidiet animati imqaqlin hawnhekk għax nar kollega bissa ma' hawnhekk għax tafx qed inna Il-gvernijiet jridu jagħmlu dawn id-deċiżjonijiet. Issa kwestjoni għal suq wieħed huwa li jikseb xi tip ta' konsistenza bejn awtoritajiet nazzjonali dwar dak li huma jaraw bħala waxxira biex nirstrinġu taħt artiklu ta' artiklu 16. U aħna nħossu, jina nħoss li l-ikbar progress li għamilna unek f'termini ta' valwazzjoni ta' implementazzjoni ta' direttiva siħa hija fatt illi qed isir permezz peer review bejn l-awtoritajiet tal-istati membri nifisom. U jiena nħoss illi aħna argumentajna ħafna drabi kif id-direttiva tat-telecoms fejn aħna nużaw l-idea ta' iktar peer review u evalwazzjoni reċiproka bejn dawn l-awtoritajiet telekom. Meta mqablu ma' l-viżjoni tal kummissjoni dwar regolatur ċentralizzat. Da ma kienx l-istess komissarju ma' ta' direttiva dwar is-servizzi, imma ċertu għada kien konna konsistenti fil- Um, opinjoni tal-Parlament dwar dan il-punt u għalhekk għandna dan il-proċess ta' peer review li għaddej b'mod strutturat li importanti fermarija, għalija iżejn ngħid u naqbel ma' dak li qalet inhu ħanslek ukoll li hawnhekk dan japplika għal ċirkostanzi speċifiki ferma hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar xi ħaġa li inti ħataqbad tuża għal kull każ iżda ma kemm dak element ta' deċiżjoni involut u jiena ngħid li niċċataw dawn il-kwistjonijiet f'termini ta' rikonoxxament um, reċiproku dak li huwa il-prodotti hemm xi stati membri, restrizzjonijiet fuq stati membri li qed jiġu applikati għal prodotti um, li huma moviment transkonfinali Fejn stati membri jaħsbuhom jgħidu li huma mhux sikuri, ma mbagħad diġà qegħdin jinbjaw stati membri oħrajn, u għalhekk aħna nabżon iktar peer review, aktar dialogu bejn is-stati membri involuti għaliex frankament. Diffiċli nagħmlu ċerku ċirkustanzi fejn għandek servizz li jipporvixxi taħt politika pubblika servizz għaliex jaraw li jiddeċidu li għem interess ta' ċervizzi għas-saħħa ta' ġidin tagħhom imma ma' dan is-servizz tista' t band oħra. Allura dan huwa parti mill-proċess fundamentali kollu. U għalhekk Ira naqmel għagħi għi partanek mux ikkozjoni li naqqoddu nitkrimu dwar rimedi għal problemi li t hawnhekk iżda nasab iġna ħenslik għandha raġun fil-mija meta tgħid li għanna nikkomitaw fuq is-sejbit ewlenin tal-evalvazzjoni reċiproka li jansab li huma interessanti fejn hawnhekk rigward dik tal-kwistjonijiet komplessi u diffiċli u fejn dawn l-elementi ta' deċiżjoni differenti huwa għahireċ. Huwa mhux mistenni għalija sa ċertu punt, imma importanti illi obbligazzjonijiet ta' assigurazzjoni li jkunu imposti fuq fornituri ta' servizzi transkonfinali fejn l-istat membru qed jipprovdihom u qed nippru kwota is something that really is worthy of a comment. Din hija ħaġa li hija ta' min jikkommenta fuqha għaliex jidher li hawn xi ħaġa li mhux qed taħdem hawnhekk. Għax inhu qasta fiduċja għax għandek xi ħadd li għandek għandu u assigurat f'pajjiż. M'għandux assigurazzjoni mbagħad pajjiż ieħor minħabba li ma kienx hemm it-partit ta' informazzjoni permezz tal-sistema ta' informazzjoni sa' suq wieħed. U meta nitkellmu dwar li nirriservaw ċertu servizzi għal ċertu professjonijiet operaturi din ukoll iridu narbtuha għax xogħol qed nagħmlu mal-kwalifiki professjonali u l-għar fin reċiproku għalhekk dawn l-affarijiet jekk ma' issa Iżda aħna rridu nidentifikawhom u din u nindikaw eżattament fejn irridu illi dawn jirrapportaw il-Komissjoni tirrapporta lilna dwar kwistjonijiet ta' komunikazzjoni mbagħad nistgħu naraw jekk dawn qegħdin jipproponu ta' tajbin biex ikunu mal-ewwel tajbin identifikawhom xorta. Inringrazzja ħafna rapporter tax-xogħol li sar u aħna nkunu qegħdin nisqgħu kux jemendi dan ir-rigward. Għalhekk nistgħu nagħlqu il-kommenti tagħna fuq dan il-punt. Naħseb ma tantx wedinna ħafna ħin. Imma nixtieq nistiden biss il- Min kien responsabbli biex iġesti dan il-proċess biex jgħid kentej forsi qabel ma nagħlqu dan ir-rapport, jiġifieri ġiex minuti malaj malaj jekk tista' kieġbok. Grazzi va sensom ħafna fil-qosor naf illi jħinet jafas u jgħadina għallura fil-xogħol tagħna imma sempliċiment biex ngħid li aħna kuntenti ferm bir-rapport, naħsbu li ndirizza l-kwistjonijiet importanti għandna x'qsmu mal-valutazzjonijiet reċiproċi li huwa msejjes fuq l-esperjenza li kellna u kif edna artiklu 39 u ta' servizzi dar direttiva dwar is-servizzi din hija ma kienx mm, aċċettabbli forsi eh, u għalhekk kan nippruvaw nkunu inventivi u kreattivi hawnhekk u jiena kontent li kien hemm min għaraf illi kien hemm ukoll ċertu benefiċċju f'dan il-proċess u mhux biss għax inħolqu burokrazija u hemm minni kien hemm ħafna burokrazija għall kummissjoni għal dak li huwa f'termini ta' xogħol u risorsi imma naħseb li fl l ħar swinna dan il-ħin kollu qattajna fuqu. Jina naħseb li tajb li semmejt xi sejbi l-nin li jem fil-komunikat tal-Komissjoni aħna kif naraw aħna ma jippreġudikax ċertu eh, deċiżjonijiet iżda jitkellem dwar il-punti ewlenin biex inkunu nistgħu ntejbu s suq il-wieħed għal servizzi għal biex bjani kollhom il-post leġittimu tagħhom dan dokument u jina ma nistax ma naqbilx ma dak li ntqal ma sabin kulħadd dwar il-użu limitat ta' dan l-istrument kif fil-bidu dan kien il ħafna bħala pista xogħol għall istati membri u għall komissjoni jista' joħroġ għal effetti tajbini ma se niżgħu irnużawhom bil-moderazzjoni u mhux wara għodda ta' kuljum biex ngħidulha hekk għal direttivi ta' kuljum u nistgħu naraw illi dawn huma kontenti ħafna li l-Parlament ikunu jekk dawn jappoġġaw l-lan komuni tagħna dak nixtaqma tappella ta' korrelazzjoni biex ikun evalwa l-implementazzjoni ta' servizzi ta' direttivi. Grazzi. Grazzi, Sinor Hanslik. Sena naqra tajm tajbiet għamil għajnt mela, mela għanna 18 ta' Lulju. Mbaħt, eh, wara eh, l-talatana fit-30 ta' wissa nkunu nistgħu nagħmlu l-mażolazzjoni u mbagħad votaw fit-16 ta' Settembru fil-Kumitat u Ottubru plenarja. Ġena ħajslik. Grazzi, jinnan nishti, ningrazzakom tal-kommenti kollha tagħkom aħna naqblu mod ġenerali li l proċess ta' evalwazzjoni reċiproka hija għodda tajba imma din ma tistax tintuża f'kull sitwazzjoni possibbli u għandha tintuża biss meta u kif aħna nkunu qed nużawha għal direttivi orizzontali biss. U jiena kuntent ħafna li intom eh, kuntent ħafna li qed taqsmu l-idea tiegħi fuq suġġett. Jiena qed inqis ħafna minn interventi tagħkom Jiena ħan diskuti bilateralment mal-kollegi tagħna hawnhekk fuq kif għandna nqisu l-opinjonijiet tagħhom u aħna ħan niprovdu ktar dimensjonijiet u ħan tejbu il-kontenut tar rapport u jiena grata ħafna l-kooperazzjoni tiegħek u ħan uża din l-opportunità biex nawgurkom il-vakanzi ibtalet tajba. Grazzi li naħseb jina ċerti li inti ħattuna ħimi holiday tijak biex taqra l-emendi tagħna ma ċerti li ħajkollok ukoll ftit ħin biex t wkoll. U issa nagħdu li missi jina qar rapporter għal ewwel skambju ta' form ta' idejat snira Ider Svensson fuq strateġija ġdida ipoteka ta' konsumatur u naf li għandha xi idejat interessanti hawnhekk. U u wkoll għana nofsija fil-fat. U nittam maħi konna l-ewel skambju ta' idejat fuq il-rapport, bat nidiskutu ktar u dim, għanna il-shadow, Signor Le Grieg, id-għonek, Repo, inti il-shadow, Signor Gebhardt fil-okku, eh, Signor Rochefort, Signor Ruler, mish edaw, ma nafxie kħiċellura, jina u koll imisni għal-ICR u Istur Salvini, ġifiri għanna għanna il- panel komplet, u għalek jena kontenta unek li nilqa iż-żewġ n-nies li huma fuq net fil-Digi Sanko, ringrazzjom, Paul anki ta' Digi Justice, ovvjament, dispjaċini, miż-żewġ naħasa, waw, għawnek għedin nitkellmu għaliex din il-kwistjoni hija għanti, u sinjor ixxu u hija waħda hija sinjura li aħna Naprezzaw ħafna x-xogħol tagħha f'dan ir-rigward. Sirius Vincent. Grazie Chair. Jiena vera kontent li ħan nitkelmu dwar strateġija tal-konsumatur hawnhekk mal-kollegi tiegħi fil-komitat. Jiena hawnhekk li kontent nasab li nagħmel għalli li fil qosar nagħti kollegi idea tal-prioritajiet u jiena qed nistenna bil-ħerqa biex nisma' dak li għandhom xi jgħidu l-kollegi tiegħi u nkopiment ħan qishom. Ira nixtieq nibda billi ngħid illi din l-istrateġija tal-konsumatur hija ta' interess kbir għal ċittadini. Fost iċ-ċittadini tagħna għad hemm ħafna każijiet fejn is-suq il-kumitat fuq is-suq wieħed id-direttiv tal-Unjoni Ewropea dawn jitqisu bħala interessanti ferm għal ċertu pajjiżi li huwa kompetittività Ewropija. Istessa għandna l-opportunità illi tassew nuru ċ-ċittadini tal-Ewropa li qed nitkellmu hawnhekk dwar xi ħaġa li l-konsumatur ikun jista' jitqis mis-suq jiġifieri wieħed u importanti li jkun din perspettiva tal-konsumatur. Aħna nafu li l-Kummissjoni Komissarju Dalli u Reding fil rebbija tal-2012 ħajkunu qegħdin jirrappreżentaw l-ewwel aġenda ta' dritti tal-konsumatur flimkien. U l-punt hawnhekk huwa li naċċertaw illi il-leġiżlazzjoni inkluża wkoll Aħna nilqaw din l-ambizzjoni tal-Komissjoni tal-livell oli. Imma fil-Parlament u fil-Kumitat tas suq wieħed il-Parlament aħna kena l-opportunità li li naddu l-ideja tagħna u nqajmu ċertu kwestjonijiet ta' konsumatur bħal parti mill-proċess. Waħna rridu naraw jekk jinnexxinniex li niksbu dik il-maġġoranza wara strateġija kemm jista' jkun e kif il reġizzazzjoni tal-konsumaturi d-daħħal kellu xaqsam ma' ikel, saħħa u sikurtà u dan kien fuq net fl-aġenda tagħna dan datantu għal każ illum. Iżda issa huwa ħafna iktar li aħna rridu nqisu. Aħna rridu nħarsu il-tfal mill advertising. Aħna rridu eh, għavla fl kimiċi li għandhom ma s saħħa li jista' jkunu perikolużi għas-saħħa u għana ċertu strateġiji li jidun qisu li għandhom ma mal-strateġija tal-2020 biex nippruvaw naqsu l-emissjonijiet tal-karbonju u biex eh, nkunu nistaw nħabtu ma l klibidla fil-klima u id-diġilitizzazzjoni tal-ekonomija kif ukoll il-demografija li qed ixekol ma jmur aħna rridu naqsu differenzi bejn eh, konsumatur u suq wieħed għaliex għandna kondizzjonijiet li huma differenti ħafna bħala konsumaturi fil-pajjiżi diversi. Aħna maħniex qegħdin maħniex konsumaturi wara kollox aħna persuni, aħna nies, aħna ċittadini, aħna ma nistgħux biss nitqisu biss bħala konsumatur aħna rridu nagħtu porsir l-organizzazzjonijiet tal konsumatur kemm fuq livell Ewropew kif ukoll nazzjonali. Gort scoreboard. Aħna nasbu li aħna nafu illi in percentage tal-poplu li jgħet fil-faqar. Aħna m'għandhomx aċċess għal l-iktar uh, kwestjonijiet bażiċi uh, u ħtiġijiet bażiċi fil-ħajja. Iżda fl-istess ħin, uh, ħammin għandu ħafna risorsi fi dispożizzjoni u għalhekk irridu naqsu dawn id-differenzi bejn il-konsumaturi. U għalhekk iridu nibnu Ewropa soċjali fejn ċertu servizzi huma disponibbli għal kulħadd. U rridu nifinanzjaw ruħna mod konġunt tal-ibot illi li jwassal la solidarieta bejn in-nies. Jekk kieku ħadna din l-opportunità mela nkunu qegħdin iżommu mal-prinċipji ta' Trattat tal Lisbona, jiġifieri li il konsumatur, l-aspett tal-konsumatur jrid jiddaħlu fil-partit kollha tal-politika dan kollox jaqsam ma' kif għandna naqsu l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju u kif nistgħu konna sistema saħħita u kif dawn il-kollha drittijiet ħajkunu garantiti jekk huma Mdux naqsmu mal l-internet, ma xiri fuq l-internet. U kif għan saħħu drittijiet tal-konsumatur sabiex il-konsumatur ikun jista ikun jista jagħmel deċiżjoni tiegħu tajba u formata u apparti jekk il-formazzjoni li timmet permettina li proteġu tfal tagħna eh, mill-riklamaċ. Aħna l-ideja tagħna li ikonna tkabbir sistematiku u sostenibli għalhekk aħna rridu naqsu l-emissjonijiet ta' CO2 daqs li jekk aħna nixtiequ niksbu dan il lan Fit-strateġija tal-konsumatur aħna rridu naċċettaw illi konsum privat jista' jikkontribwixxi għal kisba ta' dan il-għan aħna nafu illi il-diassidu, il-missjoni tal-diassidu karbonju u ma l-oqsma ta' l-emissjonijiet illi qegħdin jikbru l-iktar fl-Ewropa u aħna rridu nqisu dana kollu fi l ġdida. U problema oħra illi għani xa maħħom hija u għaljem 90 miljum tunnellata ta' ikel illi jintremaw kull sena fil-Unjoni u dinja xi ħaġa li aħna ma nistawx nissapportu ktar qudiem u aħna sal-2050 qed jikkalkulaw illi domanda li kell ħajtlab 70% madwar id-dinja u aħna rridu ikonna tip ta' agrikoltura globali li tippermettilna li nimxu iktar lejn sostenibilità f'termini ekoloġiċi. Ikel is-sikurtà għall-ikel tal-prodotti s tal-prodotti għasam fejn huwa ma sfidi kbar għal dak li huma l-pestiċidi fl-ikel tagħna, l-kimiċi fl-ikel tagħna, f'ċertu ħafna prodotti u dan qasam fejn aħna nħassu li aħna irridu ikollna ħarsin qawwi tal-konsumatur skont post opinjonijiet illi saru aħna naħsos dawn huma l-iktar affarijiet li jixtiequ jaraw il konsumatur ġifin tejbu u s-sikur u il- regolamentazzjoni tas servizzi finanzjarji. Fl-istrateġija tal konsumatur aħna rridu nappoġġaw ukoll alternattivi b'saħħitha, aħna rridu niġġieldu l-epidemija tal-obeżità li din hi ħaġa li nitkellmu ħafna dwarha u għalhekk għandna bżonn istikketjar tal-ikel li huwa tajjeb. Imma mhijiex biss kwistjoni ta' labeling ta' tikketjar ta' prodotti weħedhom mhux biżejjed, aħna rridu nkunu f'saħħitna, aħna rridu nkunu qalbina u aħna nipprobixxu ċertu sustanzi li nafu li hemm ħsara lis-saħħa. Din hija xi ħaġa li rridu nieħdu bis-serjetà. Nasab ukoll li s-sistema Rapex se tissir trasparenti u effiċjenti sabiex il-konsumaturi jkunu jafu x'sok li jesistu eh, marbuta ma' ċertu kimiċi. ħaġa oħra li naħseb li importanti u ta' priorità hija li nħarsu tfal mir-reklami. It-tfal huma sposti ħafna bħala konsumaturi, għavolja mhumiex huma fihom infusom konsumaturi bl-istess mod li huma adulti, imma xorta jiġu influenzati ħafna mir-reklami, reklami tal-ikel u tipi ta' reklami oħra. Ovvjament it-tfal mhumiex kapaċi jagħmlu l-kalkoli meħtieġa u għalhekk dan jrid jittieħed in konsiderazzjoni fi strateġija tal-konsumatur. Kif nistgħu nħarsu l-itfal minn dan it-tip ta' reklamar? Naħseb importanti li nżommu it-tfal f'moħħna u ninkluduhom fil-strateġija ġdida tal konsumatur. Lan tal-istrateġija i illi nisqu dwar l-importanza ta' nżidu l-arfin u kuxjenza fost il-konsumatur u rridu niddiskutu kif nistgħu nagħmluha blaqwa mod din permezz tal-istrateġija. Nixtieq nerġa' ngħid li jiena tassew kuntent li qed naħdem ma' kollegi fuq dan is-suġġett kienet prezentazzjoni Għasira eh, tal-prioritajiet tijaj għaddejtom malajr malajr, issa ħa nisma dak li għandhom xie għajdu l-kollegi u nittama lil l-kol flimkien jenna xina noħorġu bi-strategija tajba ta' konsumatur illi imbagħad din tippermettilna ninfluenzaw l-istrateġija tal-Kummissjoni. li għandha tiġi prezentata fir-rebbi 2012 ħafna affarijiet oħra li xtaqnit. Imma din għadha l-ewwel diskussjoni u ma tantx għandna ħin għalhekk ħaniqafgħu U ħanħud l-opportunità biex nisma xandom xedu l-kollegi. Issa għet, mandi ġubju ħajkonna kooperazzjoni tajba ħafna bejnietna għalix il-koll għanna interess għawi biex nżidu l-influenza ta' konsumatur fuq dawn il-kustjonijiet. Grazzi ħafna. Grazzi, Iva, naħseb li għanna ċans li konna daċċin diskussjonijiet mill Shadows, naħdin signora li grip l-ewel. Grazzi, President. Għana għet nix ringrazzja l-Sinjor Benson tal-li involvit li shadows daqsak mirri. Minna għassamna l-ħames scoreboard fil-futur qarib u nishtiqu aħna li konna strategija Ewropea l-ħarsin tal-konsumatura l-periodu 2012-2014. Aħna finko impenjati bisħiħ li inlestu il-suq intern. Permezz tal appoċtana u wkoll tal-proposta tal-Kummissarju Barnier. Informazzjoni speċifika dwar ħażin ta' konsumatur fl dwar huwa sew utli. Is-Sinjur Korea de Campos kienet flimkien ma' nas saħqet li hemm bżonn li noħolqu fiduċja fis-suq waħdini. Fil-grupp tal-EPP aħna nħossu illi l-għana u l tal-politika ta' konsumatur Ewropea. Fisni li ġejjin. Trid tkun hemmhekk sabiex tipprovdi informazzjoni aqwa u tagħti il-konsumaturi il-possibilità il konsumaturi il possibilità il konsumaturi il illi jeżerċitaw drittijiet aktar iktar sodi tagħhom. Għandi strategija Ewropea fil-futur jiddu nifuka fuq tliet affarijiet l għalet il-konsumaturi u l-bejja, drittijiet u e, doveri. L-scoreboard tiskalam waħedha speċjal fil-qasam tal-kummerċ elettroniku nafu kam importanti u l-potenzjal qawwi li jeżisti il-konsumaturi jisom jeżitaw daqxejn li jużawha, pero dejjem sakemm jużawh l-ewwel darba. Huma biss 33% illi jużaw konfina transkonfinali dan ħafna minnhom iktar jużaw l-internet għal xiri intern loka nazzjonali, però ġala darba jippruvaw ħall-ewwel darba din iċ-ċifra tiżdied għal 61% għaliex imbagħad qishom il-beżat tagħhom ehm, ma jibqgħux daqshekk. Ma jibqgħux għax iselħu moħħhom. Għalhekk aħna irridu ngħinu lil il-livell ta' responsabilta jola anke fil-qasam transkonfinali. Nisa saġa l skorpor dan kijak il-bejja ħafna drabi jgħidu li huma formati tajjeb dwar l-aħħar leġislazzjoni ma bil-26% tagħhom familjari mal-perjodu illi fih konsumatur u antitolat illi jirritorna prodott difettiv, defettus. Ġifiri, il-fatti juru li l-bejja mux dejjem vera jkunu ehm, jafu bil-leġizlazzjoni. Irridu niċċaraw għalek dawn id-drittijiet u dawn id-doveri ta' konsumaturu tal-bejja. Idu niċċaraw l-akija unnek. Nittama li nitxara ħafna minn dawn il-punti li kolna din diskutu permezz tal-armonizzazzjoni aħjar u l-implementazzjoni ta' direttiva fl-Istati membri trid tkun segwita minn kampanji ta' informazzjoni għal beneficju ta' konsumaturi u din hija ħaġa li jista' jagħmluha l-assoċjazzjonijiet ta' konsumaturi, l-awtoritajiet nazzjonali u anke l-awtoritajiet Ewropej għandhom rwol hawnhekk. fil-ħarsin tal-aki Ewropew għal ħarsin ta' konsumatur. U anke forsi titjib li jista' jsir pereżempju il-pakket ta' direttiva tal-vjaġġar. Forsi anki kif nistaw ninkludu teknoloġiji ġodda. Pero dan huma ferti li ħajtħlu fid-dettall aktar dwarhom għada u l-qoddim. Kif nistaw nindirizzaw il-kwistjoni ta' mekanizmi dispute mekanizmi alternativi li għaw kolli ħagġa li ħan idħlu fija l-qoddim, imbat għanna kwistjoni wkoll ta' sikurezza. Dan huma wkoll affarijiet li affettwaw il-fiduċja tal-konsumatur. Irridu nżidu l-isforzi li saru f'daw l-aħħar snin minkejja li huma sforzi li jagħtuna l-qalb. Rrid ukoll informazzjoni ħjar fl-Istati Membri rridu nibnu fuq is-suċċessi li kellna u nestendu nkabruh. Is-subija tagħna ma' pajjiżi bħaċ-Ċina pereżempju rridu jisjibu anke ma' reġjuni u pajjiżi oħra fid-dinja dan huma affarijiet li ddiskutejnihom fil-kumitat. Fl-aħħar kemtejn dwar il-kummerċ elettroniku kif għadd dan huwa settur fejn ħankunu qegħdin nistennew li naraw tkabbir fis-snin li ġejjin. Iżu kun hemm kontrolli fuq il-prodotti li jista' jkollhom effett fuq is-saħħa tal-konsumatur bħal pereżempju ikel jew farmaceutiċi Il-ġestjoni tal-politika tal ħarsiet tal-konsumatur minnħat tal komissjoni Naraw li hemm l-inqas tliet kummissarji li jidħlu fil-qasam tal-ħarsin tal-konsumatur u għalhekk huma bejnietom jaqsmu. Din il-biċċa xogħol importanti ma diffiċli. Biċċa xogħol kruċjali għat-tisħiħ tas-suq intern. Jiena lek qed nitlob li jkun hawn konsistenza akbar min-naħa tal-Kummissjoni. U jista' jkun hemm forsi kommissarju li jħuħsib il-koordinazzjoni tal-isforzi konġunti. Grazzi. Very much for some... Grazzi ta' dawk l-opinjonijiet tijak. U s-sudalli fil-fat kien għalina li għandu din il-responsabilta, ma nax forsi di għan jistajġi konfermat aktar qoddim. Il-Sinjura Kephart bat Sir Rochford. Un bat jek ikun sal, jek ikun baqa l-ħin għajt kem tejnien. Mela, għanżom fil-qosor so għala ewwel fisem is-sur reparex u ma setax ikun hawnhekk minkejja li xtaq. U għalhekk tani xi eh, noti fuq il-ħsibijiet tiegħu l-ewwel reazzjoni tiegħu dawn. Dan id-dibattitu importanti ħafna anke għal ċittadini. Kif għat il-Sinjura Sensin li naċtaq ringrazzja għal dik it-taqsira li satna. Id-drittijiet għal ċittadini u konsumaturi rridu jkunu fil-qalba ta' dan kollu. Ifaddannu l-iskop ta' proġett. Fi proposti kollha li huma relevanti għal konsumaturi, għandhom ikunu id-drittijiet ta' konsumaturi li għandhom imexxu l sibiet tagħna. L-internet huwa suġġett li tqajjem ħafna drabi. Dejjem qed ikun hemm iżjed utenti fuq l-internet. Pero xorta hemm ħafna nies li forsi ma jistgħux jew ma jridux jużaw. U m'għandniex ninsewhom daw in-nies. Il-politika ta' konsumatur m'għandix tiffoka fuq l-internet biss, imma fuq il-mezzi kollha. Din hija xi ħaġa importanti. imbagħad informazzjoni konsumaturi kif ukoll il-kumpaniji. Il-komunikazzjoni importanti ħafna din u trid tkun fuq id-dimnet sal-proposti tagħna. Trid tkun però wkoll f'konformità mal-gruppi illi ħankunu qegħdin aħna nimiraw ehm, għalihom, per eżempju, persuni b'disabilità, eh, zazax, ix-xjuħ, Hemm ħafna gruppi li iridu jintlaħqu mill-informazzjoni, għalhekk mhix kwistjoni hawnhekk li wieħed juża metodu wieħed imma jdu nużaw eh, firxa sħiħa ta' metodi differenti li jkunu adattati għal gruppi differenti. L-aħħar punt għalli xtaqt insejjem insemmi u għar riċerka. fil programm għafastana jekk taqraw il konsumatur ma jidher imkien. U għalhekk forsi jridu naraw daqsxejn kif nistgħu intejbu r-riċerka. Ntejbu r-riċerka biex jibbenefika il-konsumatur. Aċċessa l-informazzjoni huwa qasam fejn eżempju il-metodi jistgħu jittibu bil- riċerka, signora Legrib semmi ħaġa fuq din fil fatt l-infurzar ta' drittijiet Din ukoll li hija ħaġa importantissima. Il-ħames punti issa. Il-ħames punt propjament li kollega tiegħi xtaqni nagħmel. F'ħafna stati membri teżisti firxa sħiħa sa organizzazzjonijiet li huma responsabbli mid-drittijiet tal-konsumatur u hemm bżonn għalhekk ikollna daqsxejn ta' konsistenza sabiex iċ ċittadini u l-konsumaturi ikunu jistgħu jsibu tarf ta' drittijiet u ta' doveri tagħhom. Imbagħad hemm punti oħra fuq il-lista hawnhekk il-suq dinji pereżempju. Is-suq lokali. Id-differenza bejn il-konsumaturi dawk li eh, jistaw li għandhom il-flus u dawk li ma jistawx. Mbagħad għandna servizzi universali, il-problema tal-outsourcing, tas servizzi. Innovazzjoni, bidli tekniċi, li forsi dak li jkun ma jkunx jista' jsib eh, tarfhom. Il-kummerċ eh, elettroniku ovvjament ukoll għandna anke nies aktar anzjani llum il-ġurnata. li qed jużaw il-kummerċ elettroniku għandna kienu nagħmlu rabta wkoll ma' sostenibilità tal- l-ambjent, il-konservenza tal-enerġija, ecc. Unna kont qed insemmi biss din il-lista sħiħa ta' punti li jistgħu jissemmew hemm ħafna iktar x'nistgħu nsemmew, però m'iniex ħankompli għaddejja issa għaliex dawn huma affarijiet li ħajkonna ċans diskutu għan faktar tul u aktar dettal qudiem apparti minn dan qabel ma kollu l-intqal. Grazzi Sur Rochford, grazzi ħafna. President. Għan ixtiqna nirringrazzja Sinjura Svensson tal izatna dik l-introduzzjoni konfrensiva. Nisa, għedna għedna fuq strategija biex inħarsu l-konsumaturi, wara kif s li għandna bżonn li nifqu daqsxejn naraw x'is-sitwazzjoni x'inhi. Hemm bżonn li naraw x'inhi s-sitwazzjoni madwarna jiena. Naħseb li anke li apparti l-scoreboard hemm ukoll dokumenta ħidma illi joffri ħafna informazzjoni. Kumment ġenerali ktib permetti li din hija kwistjoni komplikata ħafna ħassir iżjed komplikata aktar ma jgħaddi żmien. Għanna għadin dejjem nitolbu li kuna iktar informazzjoni biex tħansu l-konsumaturi li ħaġa kompletament leġittima ma fl-istess ħin is-suq minħabba li dejjem hija tisir aktar innovattiv u għanna teknoloġija ġdida dejjem ehm, issir aktar komplikata, s-suq ukoll qed issir dejjem aktar komplikat. Għalhekk wieħed jista' jara li konsumatur Ma jistax jifhem dak kollu li qed isir u għalhekk iktar diffiċli li wieħed jorganizza ruħu mhux biżejjed illi ngħidu l-konsumatur għandu bżonn aktar informazzjoni. Iktar ma taħt informazzjoni, iktar ħassib ruħek situazzjoni. Fejn din l-informazzjoni? Ma, ma tkunx taf minn fejn tibda minn fejn tispiċċa. Kważi kważi jridu jsiru konsumaturi esperti biex ngħidlek biex ikunu jistgħu jifmu l-informazzjoni li tihom. U ma ninsewx li l-konsumaturi tagħna qegħdin dejjem jikbru fl-età. Jekk inħarsu lejn il-futur irridu aħna nifokaw fuq l-istrateġija li neħtieġu. Għantikom eżempju tal-istrateġija li għanna bżon minna ħatija jina ma tantx toġobni l-idea. Li konna 28 sistema x'kien jismu dak il-kumitat bħalissa? Jury Ġuri, il-Kumitat tal-Affarijiet Legali ma setax tiġini l-kelma jgħid il-kellim. Mela, jekk inti kollok sistema oħra, ġifi 28 sistema, l-affarijiet ħajkomplikaw ruhom. Jiena naħseb li aħjar nimxu lejn armonizzazzjoni. Dinna diffiċli, diffiċli ħafna li kollok armonizzazzjoni sieħa tal-liġi tal-konsumaturi ma rridu e, eh, nimbuttawa kemm nistgħu jekk idu nagħmlu progress, naraw sa fejn nistgħu naslu. Xtaqt ngħid ukoll li l-konsumaturi rridu nitalmu nafdawhom. Iridu naċċertaw aħna li namlu l-motana sabiex il-konsumatur ikun jista jieħu l-informazzjoni adattata, informazzjoni deċiżjoni informata anzi. Ta' ma jfessirx li dikun jafu leġizlazzjoni bl-amment, imma jgħidu jkunu jifmu iżjed l-affarijiet kif innuma. Għada għan nitkellmu fuq l-DRs u DRs, imma Importanti, anke li naħdmu fl-imkien ma l-organizzazzjoni tal-konsumatur. Però, tant għadin nitolbom jamlu affarijiet li da ma jistax ikun jamlu kollox, zgur ma se jkollhom ir-riżorsi adattati, għalhekk idu naraw xtibta ta' jħtiġu, xtibta taħriċ ta' taħriġ jista' jkollhom bżonn. Imbagħad ħaġa li toħroġ ċarissima mid-dokument ta' kummissjoni hija illi fl-aħħar mill-aħħar l-Unjoni Ewropea hija magħmula minn Stati Membri. Fejn il-mod kif jorganizzaw il-protezzjoni ta' konsumaturi tagħhom id-varja ħafna bej pajjiż għall ieħor. U għadha kietu kien hemm xi dispożizzjoni sabiex naċċertaw li iċ-ċadeżini Ewropej kollha ikunu qegħdin igawdu mill-istess eh, protezzjoni, irrid ikun hemm xi tip ta' organizzazzjoni, irridu nagħtu l-inċentivi lill istati membri sabiex iżidu l-livell ta' eh, protezzjoni daqs pajjiżi stati membri oħrajn fejn il-konsumaturi tagħhom igawdu minn iktar ħarsin. Għalhekk għandna bżonn nagħmlu dan it-tip ta' katalogu biex ngħidlek tal-affarijiet li jridu jisiru inna f'dan il-komitat niddiskutu għad il-ħagġa x'nistgħu nagħmlu kif nistgħu ntejbu l-ħajja tal-konsumatur. Mela jena naraw kif nistgħu norganizzaw ruħna u noħorġu bċi tip ta' struttura. Sewa mela la jiena ħallejt eh, laqa taqbes il-ħin jina li issa nissakrifika l-komment jgħu ma ngħid xejn, però iva nasab li mixin f'approċċ tajjeb. Għanna approċċ tajjeb u nixtieq nħedġeċ il kulħadd biex jaħseb daqsxejn dwar il-valur miżjud reali li nistgħu nagħtu aħna b'appoġġ tal dan il-kumitat. Naħseb li hawnhekk ridu tassew aħna nippruvaw nimmaġinaw ruħna flok il-konsumatur. Dan rapport għandu ħafna qsma importantissimi li mhux kollha jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħna ma xorta importanti naħsbu fuqhom. Naħseb li tkun hemm approċċ integrat sabiex wieħed jindirizza wkoll jilħaq l-aspettattivi tal-konsumatur. U wara din il-proposta kif għattinti, hemm bżonn li nikkonsidraw aspetti ġodda dwar dan it-28 il-reġim u referenzi. Naħseb irridu nirriflettu wkoll fuq il-kisbiet ta' direttiva ta' drittijiet tal konsumaturi. U issa din deret verżjoni iktar qasira, iktar konċiża mill-istrateġija oriġinali tal-Kommissjoni. Għandna wkoll direttivi importanti ta' konsumaturi bħal direttiva ta' kreditu li da' tiġi riveduta u ħafna affarijiet. Għalhekk idu naraw x'inhuma l-aspettattivi ta' konsumatur. u l-Kommissjoni miex fl-aħħar mill-aħħar interessata li qed tiġi imħarsa minn 27 biċċa leġiżlazzjoni differenti il-konsumatur li interessah li jekk xaġa marret ħażin xi ħadd jista' jindirizza dan din il-problema tiegħu. Rridu naraw ta' kummissjoni u ngħidu anke l-Kummissarju Dalli mod partikolari illi aħna kellna noqogħdu hawnhekk mingħajr il-kontest strateġiku u nagħtu l-opinjonijiet tagħna fuq mingħajr dan il-kuntest. Kuntent ħafna li ħafna nies ikkonsultaw l-scoreboard għalhekk għandna bażi għall analiżi u kuntant ħafna wkoll is-sinjor fort kelmet dwar l-orizzont 2020 il-programm tal riċerka ġdid. Li nixtieq nżid issa li m'għandniex ninsew ir-rwol tas-settur tal-beħ. Aħna konna l-ewwel komitat li għamilna xogħol serju hawnhekk għaliex fuq kollox fejn hu l-ewwel punt ta' kuntatt ta' konsumatur, il-bejjeħ ma tnixtraw. U ħafna drabi il-bejjeħ ikollu ir-responsabilità li juħuħsib ħsieb il-konsumatura volja il-prodott innifsu jkun ġie manifatturat minn ħadd ieħor il-manifattur għandu responsabilta manki il-bejjieħ. U għalek għanna nħarsu lejn il-riċerka li saret f'dan il-qasam. Għalli xu importanti illi il-punt, l-ewwel punt ta' kuntatt tagħhom ikun jista' jindirizzah it-ħassib ta' konsumatur. Dan huwa kontribut tiegħi l-interpreti tawni ħames minuti addizzjonali. Għanna hawnhekk żewġ retturi. miż-żewġ aspetti ta' da' suġġett minuta kull wieħed nistanki intikom tistaw forsi nax x'taħsbu tal-qattu tiġu hawnhekk fuq kollox l-lum. Iva, grazie, President. Nasab ħafna kollegi semmew it-Trattat tal-Lisbona l fat li għandha livell ta' ta' ħarsin ta' konsumatur li għandhom jiġu integrati fil-politika ta' komissjoni. Nisab dan huwa l-ġenesi, il-bidu ta' l-aġenda ta' konsumatur jek kif qed tiġi msejħa. Aħna rridu noħolqu viżjoni illi tintegra kollox f'dokument wieħed u illi tajt eżattament l-intenzjonijiet kollha tal kummissjoni sabiex tippromuovi drittijiet, is-sikurità u l-pożizzjoni tal-konsumatur fis-suq intern Ewropew. L-sfidi li identifikajtu intom huma dawk li identifikajna aħna. Zida komplikazzjoni zejda, digitalizzazzjoni, globalizzazzjoni tal-katini ta' produzzjoni, popolazzjoni li għadha xieħ li hija opportunità imma toħloq ukoll sfidi. Sostenibilità rridu naħdmu mal-kollegi fid-DGMV. Ħafna mill-konsum tal-enerġija ġej medjar, ġifiri d kif nistaw naqsuħ dan diċi sanko għandu program fuq il-likel eh, li jinħela u jintrema. U fil-qofol tal-istrateġija ta' konsumatur ovvjament għanna s-sigurta. Kull gvern, kull organizzazzjoni li tkun kapaċi t-garantixi eh, s-sigurta u s-saħħa ta' ċittadini taħħa aħna ħan rivedu direttiva ta' sikurta ta' prodotti qed naħdmu ma' Repex u anke ma' ta' tagħna f'pajjiżi terzi, però kif qal kol sur Roxfor il-konsumaturi jridu jħossuhom illi huma operatur konfidenti, fiduċjuż, illi għaf l-affarijiet kif huma u l-vuċi tagħhom għandhom għandha tinstema bl-istess mod kif tinstema l-vuċi tan-negozju. M'hemmx informazzjoni żejda ma teżistix. Għandna bżonn naħdmu flimkien ma' intermedjarji illi nafdawhom pereżempju organizzazzjonijiet ta' konsumaturi bejjija li għandhom jiġu edukati wkoll dwar l-obbligi tagħhom vizavi konsumaturi imma illi normalment ikunu lesti huma u ikollem rida minnaħa tagħhom ukoll li għaddu l-informazzjoni l-konsumatur. U għaddi issa għal kollega tiegħi dwar id-drittijiet, imma drittijiet ma jistax ikunu fuq il-karti biss, jiddu jkunu realtà permezz ta' sistemi ta' ridress u ta' nfurzar. Għalhekk aħna ħankun qegħdin nipproponu f'permezz ta' surdalli inizjattiva dwar il-mekanizmi ta' dispute u fil-ħarifa ħankun qegħdin nħarsu lejn l-opportunitajiet għal ridress u ħankun qegħdin nħarsu lejn in-netwerk mal-awtoritajiet tal-infurzar nazzjonali li jgħinu illi kunem infurzar transkonfinali. Issa jiena ħan nitkellem ftit għaliex is-sinjura għandi jinqas minn minuta xi kelima ta' qabla ħadet iżjed. Mela, jiena kuntenta li ninsab hawnhekk ftit ġrat għad diskutin għad ta' konsumatur li qegħdin naħdmu flimkien Fit il-Viċi President Redding u l-Kommissarju Dalli għedin jgħatmu sabiex joħorġu b'din l-agenda ta' konsumatur. Bittir li toħroġ safra l-2012 nilqaw napprezzaw dak kollu li ntqal din il-Kamra llum u ħajkolna ċansu kolli li naħdmu iżjed ħaġa waħda biss minn naħa tiegħi. Hemm ħafna affarijiet li saru diġà. Aħna maħniex ħankunu qegħdin nerġgħu nibdew mill-bidu li għandna nagħmlu huwa illi illi namlu differenza permessi l-agenda tal-konsumatur u nsibu l-bilanċ kif intqalt ġa fil-fatt f'din l-inizjattiva. Hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu, għandna ħafna x'namlu u fis-snin li ġej f'dan il-kumitat aħna rridu nirrivedu naħseb li l presidenti ġa semma xi inizjattivi leġislativi li jistgħu jittieħdu ma li għandna bżonn nagħmlu fl-aħħar mill-aħħar huwa illi ikollna konsumaturi illi qegħdin fuq dimnet fil-qalba tal-politika u sistema li taħdem mill-la z sabiex id-drittijiet ta' konsumaturi ikunu drittijiet ta' veru u issa qed nistenna aktar il-qoddim li nirċievi l-input tagħkom għax-xogħol tagħna min-naħa tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna lil żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni, grazzi ħafna ta' dan Sinjura Svensini speċini m'għandix ċans iżjed pero jimporta jekk nati daqxejn il-kalendarju xinta jkollok ċans li tkellem fuq ir-rapport. So, sewa mela ħan nikkonsidraw la posta rapport rapporta fit-19 ta' Settembru. L-iskadenza l-amenda 22 ta' Settembru u ħan nivvota fi 17 ta' Ottubru. Mela, issa aktar dimħaj ħajkun diskussjoni iktar twila u skambju ta' opinjonijiet. Grazzi ħafna l interpreti għajt il-Presidenta li tajtuna ċans nisimaw mid-diretturi tal-Kommissjoni ħanerġaw niltaqgħu hawnhekk għada filgħodu u għalhekk il